Good morning, colleagues, and it's nice to see you, all of you. Welcome back after the summer. Eżis kollegi, merħba l-ura, l-ura wara l ta' tas sajf Natu merħba l-Remi Franz fil-fat il-sostitut tal-Honorable Brecht mill-grupp tal-ħodor. Nadottaw l-agenda, jek memx oġġezzjonijiet tal-agenda, l-agenda jadottata. Mela, L-ewwel nett l-approvazzjoni tal-minuti ta' 19 Ottubru l-4 ta' Settembru 34 ta' Wissu, 24 u 22 ta' Ġunju. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet dawna adottati issa l-profil lingwistiku l-interpretazzjoni hija disponibbli bil-lingwi kollha ħlief għal Kroat, Latvjan u l-Irlandiż. Issa, ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinatur mela nibdew bil-ħatra tar rapporter għall-opinjonijiet, Spinelli mill-Gwe, rapporter għall-opinjoni, fuq il-proposta regolament għall-istrument ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-viċinat approvata u xekk. Mela, issa dwar l-atti ta' implementazzjoni u l-atti delegati, ħuddu ta' xejn paċenzja bija, nar 17 ta' lulju il-segretarjat ressa il-regolamentazzjoni delegata tal-30 ta' lulju li sostitwixxi mhm. tal-2014-5 wieħed ħamsa fil-fatt għal sistema ta' tħul ħruġ. Is-segretarjat informa lil membri fost oħrajn illi l-President ħaj notifika lill kummissjoni l kunsill b'estensjoni tal-iskadenza b'xarejn sa' 13 ta' Novembru 2018 biex nizguraw skrutinju mill-Parlament. Il-perdu ta' skrutinju ġdid huwa ta' xarejn, ġifiri mill-13 ta' Settembru 2018. Dawn id-dokumenti irċevejtuhom fil-newsletter tal-Libe tal-24 ta' Wissu. L-iskadenza interna tal-Libe min ixtieq oġġezzjoni b'forma ta' bosta riżoluzzjoni kienet fissata għal 30 ta' Wissu 2018 nofsinhar jekk għandkom oġġezzjonijiet ibatu l-abbozz ta' mozzjoni raġunata permezz ta' email lill-President u l-Segretarjat tal-Libe. Mela, L-10 ta' wissu 2018 ġiet mresqa il- Deċiżjoni tal-Kunsell l-estensjoni ta' xarejn għal periodu ta' oġġezzjoni għal regolament delegat tal-Kommissjoni ta' 1042 tal-2014 U fil-25 ta' Lulju tal-2014 il-regolament 514 tal-2014 dwar il-ħatra ġestjoni l-kontroll responsabiltajiet tal-autoritajiet responsabli brabta ma l-istatut u l-obbligi tal-autoritajiet awditjar. Dan perdu ta' skrutinju huwa ta' xarejn mill-16 ta' Lulju 2018. L-iskadenza interna tal-liba tressiq tal-oġġezzjonijiet hija 27 ta' Awwissu fil-21 ta' wis il-Kummissjoni adottat għat delegat ġdid li emenda regolament delegat tal-2016 1675 li supplementa direttiva 2015-849 eh, eh, tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li żid il-Pakistan ma' tabella li tinsab font wieħed tal-annes. Irċevejtu dawn id-dokumenti fin-newsletter tal-24 ta' wissu tal-Libe. Il-Parlament għandu xar biex jressa oġġezzjoni li tista' tiġi estiża darba b'xar għadastant li bew ikon għadhom kompetenza konġunta u jistaw jitresqu riżoluzzjonijiet sa' 7 ta' settembru. Issa, il korreġendu mal-lat delegat nhar 28 ta' wissu il-Kummissjoni nresqet korriġendum għal Regolament delegat 1042 tal-2014 li supplementa regolamentazzjoni 54 tal-2014 brabta mal-ħatra l-ġestjoni u kontroll responsabiltajiet tal-autoritajiet responsabli brabta mal-istatutu l-obligi tal-autoritajiet awditjar. Skont il-lett Littra ta' referenza, l-korreġendum jorbot punti u zbalji non-sustantivi fil-verżjonijiet lingwistiċi kroati u ċeki u ma jidirx li kien hemm oġġezzjonijiet tal-iskadenza issa l ħarpunt fid-disa ta' wissu l-Parlament irċieva l-abbozz tal-deċiżjoni ta' implementazzjoni illi tressa il-lista ta' persuni taħt il- bħala overstairs taħt l-IS fil-proċedura għal lista disponibli għall-istati membri. L-għad bażiku huwa regolament 2226 tal-2017 li stabilixxi li IS e u r-reġistru ta' dejta ta' tħul u ħruġ u rifjut ta' tħul għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li kuna din jaqsmu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea determinati taħt il kondizjoni tal-aċċess tal-IES kont l-fini tal-infurzar tal-liġi li jemendaw il-konvenzjoni implementata tal-ftejm ta' Schengen u regolamentazzjonijiet 67 tal-2008 u 1077 tal-2011 kwalunkwe oġġezzjonijiet għandhom u l segretarjat tal libes 30 ta' Wissu tal-2018 f'nofsinhar fl-aħħar net għanna votazzjoni elettronika effissata għal 29 għal stad nitlobkom tlestu l-karti tal-votazzjoni. Daw kienu l-aħbarijiet kollha l dalodu merba li kulħadd illi wasal tul din l-lista twila ta' avviżi Mela, Nibdew l-agenda, kollegi, bil-rapport tal-missjoni tal-missjoni li libe ġewwa l-Bulgarija ta' 12-14 ta' frar għandna preżentazzjoni tal-rapport mir-rapporter illi kien puntur kap tal-delegazzjoni nistantija minnu fiħ il-mikrofonu. Mary Christine, jekk jogħġbok. Si je comprends bien, Monsieur le Président. Jekk fim sew, Sur President għanna ħames minuti u Mela, aħna morna il-Bulgarija biex namlu supervizjoni ta' operazzjoni konġunta mal-autoritajiet Bulgari fil-Bulgarija Da kien simbolu tal-evoluzzjoni tal-mandat tal-Frontex mill-2016 illi eh, tnida fil-Bulgarija. L-ewwel net irid nibda billi nirringrazzja s-segretarja tal-Kumitat tal u partikolarment il-Katrin Uber tal-xogħol tagħha u l-mod kif iffaċilitat il-ħidma tagħna minkejja l-divergenzi li kien hemm bejnietna. Nixtieq ukoll nirringrazzja lil dawk kollha li parteċipaw illi fil-fatt eh, enuna ħafna eh, b'mod verament intelligenti lan tal-żjara kien biex naraw jekk il kooperazzjoni bejn Frontex u l-autoritajiet fil-Bulgarija kienieċ mixja tajjeb u biex naraw il leġislazzjoni kollha kienet qed tiġi irrispettata u eh, eh, mhux biss il-kontrolli stretti fuq il-frontieri, ġifieri ridna naraw ukoll jekk eh, kien xem xi eh, eh, jekk id-drittijiet fondamentali kienu x'qed jiġu rispettati u da kollha li parteċipaw f'din iż-żjara ħassew li dawn iż-żewġ affarijiet huma marbutin flimkien is-serħu fuq xulxin u li Frontex tit tiżgura li l-leġiżlazzjoni Ewropea kollha kemm qed tiġi applikata u rispettata anki il-presidenta Jotova, il-kollega, ex-kollega tana u il-ministru Valantar Radev, eh, l-autoritajiet bulgari kolla anke dawk li huma responsabbli għal kontrolli fuq il-frontieri, ċentri ta' kooperazzjoni tal-Pulizija bejn Bulgarija, l-Greċja u t-Turkija fuq il-frontieri, persuni responsabbli għal Frontex u NGOs nazzjonali u internazzjonali li jaħdmu fil-qassam ta' drittijiet tal-immigranti u refuġjati Aħna morna fu eh, fuq il-postijiet eh, fejn jaqsmu eh, il-frontieri, il frontieri l iktar wieħed importanti fil-qsum fil qsum tal fl-Unjoni Ewropea, ġifiri pont bejn il-Bulgarja u t-Turkija, illi talbu illi għandhom għal-album din il-Temporary Engineering Obstructing Facility u nisħaq fuq dan l-isem u grazzi għal kooperazzjoni tal-autoritajiet tal-Bulgarija aħna morna fiċ ċentru ta' Rubines li nbenna fl-2011 bil-fondi Ewropej ħassejna li huwa importanti wkoll li e, Ninkludu għom u koll, nishtiq nir-ingrazzja l-autoritajiet bulgari kollha għal dawk li l-għawna, għal mos kif laqawna għad dialogu kostruttiv li kellna magħhom għad diversità tal-persuni li tqajna magħhom anki mill-perspettiva tal-ġerarkija aħna il-tajna ma' bostanis differenti fuq il-frontieri ma' mhux biss anke fiċ-ċentri tal-koljenza ta' Jubinets Nistaw najdu illi kollox ma kollox ħadna impressjoni pjuttost pozittiva illi da kollha li tqajna magħhom eh, saħqu fuq eh, il-valur miżjut illi offrit il-kooperazzjoni li kellhom mal Frontex kellna ħafna tweġibiet għal mistoqsijiet tagħna għalla volja tem xi affarijiet li mhumiex ċari jew inkella xi tweġibiet li ma tantx kienu diretti jew kompluti. il-mistoqsijiet fuq il-numru ta' persuni li jaqsmu l-frontiera u r-riskju ta' rifulman eh, l-Turkija, rapporti eh, fuq il- it-tweġibiet li tawna għal ċerti mistoqsijiet ma kienux sodisfaċenti. Għana ma mandunajniex li kienem xi ksur, imma jiena naħseb li mhuwiex possibbli li fi żmien qasir wieħed japprezza s-sitwazzjoni eżattament kif inhi kien hemm mistoqsijiet ukoll dwar is-sitwazzjoni li jinsabu fiha l-persuni illi jidru li jkunu fuq il-frontiera meta jkunu qed jinżammu fuq il-frontiera l-24 sija, meta jkunu qed jiġu verifikati l-identità tagħhom u anke dawk li jitolbu l-ażil jew inkella li jiksbu jingħataw l-ażil fil-Bulgarija. U anke n-numru ta' persuni li hemm iżmuma fid-detention centers, id-deċiżjonijiet li jittieħdu anke deċizjonijiet ta' ritorn Aħna mħasbin ukoll meta wieħed iqis l-evoluzzjoni tal-sitwazzjoni mat Turkija. U anke l-kooperazzjoni ma' Turkija, kooperazzjoni mal-Gwardjani tal-Frontier u anke mal-Pulizija l tħassib li ġi eh, espress mill-Parlament fir riżoluzzjoni tiegħu tal-2016 fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fit-Turkija Aħna sirna nafu li kien hemm kooperazzjoni storika biex ngħidlek bejn l-awtoritajiet Torok u dawk tal-Bulgarija li tmur lura għall-1960 u li din il-kooperazzjoni ma, ma evolveċ minkejja il-tibdil il fil-reġim li kien hemm iż-żewġ naħat tal-frontiera. Aħna u ukoll dwar il-każijiet possibbli ta' rifulma, partikolari meta għallolna illi meta jarraw li kunem gruppi ta' persuni fin naħalor tal-frontiera, il-gwardjani tal-frontiera Bulgari eh, jinformaw l-oħrajn tan-naħa l-oħra illi jagħmlu dan il sim impossibbli waħna l-daqstant nibżaw illi hemm riskju illi ċittadini eh, torok eh, illi qed jitolbu l-azil jintbatu eh, fidejn, direttament fidejn l-autoritajiet torok illi għalina ovvjament din tikkostitwixxi problema. Aħna rridu nisħu kol fuq ir-rwol pożittiv illi qed taqdi l-Frontex fl-espressjoni ta' solidarjetà Ewropea manki fil dak li qed tagħmel fil-, -fil fuq livell ta' taħriġ u anki lem dwar id-drittijiet tal-bniedem aħna rajna wkoll illi il-Bulgarija qed tagħmel ħafna sforzi biex tikkontrolla u tissorvelja l-frontieri aħna jiddispjaċina dak illi eh, rajna eh, kien eh, iktar jirrigwarda il- l-immigrazzjoni illegali, kriminalità organizzata u meta jkun hemm ħafna uh, moviment ta' turisti, aħna morna hemmhekk f'dak iż-żmien u għalhekk hemm ħafna taħlit tan-numru ta' persuni li jaqsmu l-frontiera propju għat-turizmu u l-oħrajn fuq ir-rispett ta' drittijiet fondamentali jiġi fostom il-dritt għal non-refulma, jiena qed nisħaq veru iktar fuq dawk il-kwistjoniet li għadhom pendenti ma naħseb li dak li aħna rajna waqt din iż-żjara uh, eh, rina illi il-Bulgarija qiegħda tirrispetta ħafna il- talbiet li aħna qegħdin nagħmlu għal minn dawk il-pajjiżi li jixtiequ jissieħbu fiż-żona Schengen. U naħseb illi wasal il-moment illi il-Bulgarija titħalla eh, tagħmel parti mill-żona ta' Schengen aħna kenna xifti diffikultajiet eh, biex narraw eżattament eh, qed jiġri fuq il dak qed jiġri fuq l-immigrazzjoni imma eh, l tagħna essenzjalment ma kienx biex naraw x'qed jiġri. Grazzi ħafna kommenti fil-qosor fil-fatt anki mill-kommenti L-oħrajn li kienu fuq il-missjoni Judith Sargentini. Jina konxja li għanna l-votazzjoni, pero Mikja li għadda iżmin nistanajt illi din il-missjoni kienet għadda tassew illuminanti. Smajt ħafna um, klim tekniku illi forsi ixxekkel mill-li nifmu zattament il-situazzjoni dar speċjali għall uħ tal-barranin u ma kienet situazzjoni xejn temporanja. L-użu ta' direttiva ta' ritorn kienet waħda atroċi. Ma kienieġ biss problema din għall-individwu illi kien imsakkar hemm iżda anke għall-gvern nifsu li xekk inti m'intix qed tipprovdi ċarezza dwar l-istatut legali jew inkella aċċess għall-għajnuna legali ta' xi tip ħat tispiċċa b'sitwazzjoni għal persuni illi sakkartom hemm għal 18-il xar u jew jibqgħu hemm jew inkella teħlisom u ftit wara jerġgħu jispiċċaw hemmhekk. U dan mhux tajjeb l istituzzjoni rajna n-nies mibgħu tal-ura t-Turkija jekk inti tista' tara kilometri u kilometri u tajt l-assiesa torok qed naraw in-nies joqorbu lejn il-frontiera tagħna u tajdilhom morru ġbruhom ma tafx dawn xinu ma jafu jkunu torok li qed jaħarbu reġim ta' pajjiżhom u stand inti qed tagħmel pushback. Dan il-ħajt iċ-ċent huwa faċilitata ostruzzjoni temporanja għal darboħra m'hemm xejn temporanju. Dak li tassew ġani nara kien li soċjetà ċivili qed tgħidilna diment li Frontex hija parti mill-ħidma. L-affarijiet jimxu skont ir-regoli malli Frontex jiċċaqalqu mill-post l-affarijiet ma jibqgħux mixin bis-sew Issa, Frontex ma jistawx jaqbdu jmorru jħabtu mal-bib ta' dawn l-istituzzjonijiet irridu jiġu mistiedna. Aħna irridu nkunu hemmhekk għal l-operazzjonijiet sabiex dawn jkunu mexxejja u skont ir-regoli. Grazzi kollegi fid-dawl tan nuqqas tal-ħin nitlob illi nikkonsidraw l-abbozza rapport approvata nix nirringrazzja l sur fil sur Satina, fil-fattu anki sur Fajon għal ħidma tagħhom. Grazzi. Nadu issa l-votazzjoni. Mela l-ħin mhux tajjeb, il-ħin li qed taraw fuq il-lemin tiegħi, dak li hemm fuq il-xelluk iva ħanaddu għal-votazzjoni minn hawn u ftit ieħor. colleagues, if everyone is ready. Eżis kollegi, jekk kulħadd lest nandu l-votazzjoni. Kulħadd lest? Kulħadd għandu l-karta tal-votazzjoni. Kulħadd lest tlaqna. Nibdew punt 5 l-opinjoni libe għal budget tal-2019 naddu bl-adozzjoni tal-emendi budgetari, reporter Krisogonos, Sir Krisogonos mux għawnek, għaw s-signora kieneva t-reprezentaħ. Nistaw naddu għal votazzjoni fuq l-opinjoni mbaħt fuq l-emendi budgetari. Nibdew b'emenda wieħed jekk kulħadd favur. Nibdew bl-opinjoni emenda wieħed. Votazzjoni miftuħa. So everyone voted the vote is... Mela nagħmlu votazzjoni. Ma deċ. Kompromess wieħed Ah, Votazzjoni miftuħa. Nagħmlu votazzjoni. Ma deċ. Mela ngħadu element individwali. Emenda 2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 8 parti 1, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni. Mif maluqa ma maddeċ. Kompromess wieħed B. Votazzjoni magħluqa. Emenda. Emenda 8, parti 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ma ddeċ. Kompromess 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kompromess 3, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. kompromess erba' votazzjoni magħluqa għaddiet. Emenda 16, 25, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma ddeċ. Emenda 32, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddeċ. Mela, issa nieħdu l-emend individwalment, nibdew b'emenda 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Emenda 20, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Emenda 26, votazzjoni miftuħa. Ma ma tazzani luqa. Ma Maddiċ. Kompromess sitta votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kompromess seba votazzjoni miftuħa. ma Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kompromess ja votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 30, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 33. 31 ma d deċ jikorreġi ruħu il-President, emenda 33, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 34, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma d-deċ 35. Maluqa għaddiet 36 miftuħa Maluqa Maddiċ 37 votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa għaddiet 38 votazzjoni miftuħa Maluqa 40 votazzjoni miftuħa Maluqa. Għaddit. Votazzjoni finali, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Nara l-votazzjoni. 35 favur, 8 kontra u l-ebda astensjoni. Issa naddu l-elementi budgetari. 5-7-2-3 libe votazzjoni miftuħa. Nalla votazzjoni maddeċ. 5-6-5-1 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 5-6-3, votazzjoni miftuħa Na, votazzjoni 5-6-6-2, votazzjoni miftuħa Maluqa Għaddiet 5-6-6-4, votazzjoni miftuħa Maluqa Għaddiet 5-6-6-5, votazzjoni miftuħa Maluqa Għaddiet. 5-6-6. 5-6-6-6. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 5-6-6-7. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 5-6-6-8. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. 5-6-6-8. 5703 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiċ. 5719. Iva, 5719 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 5700 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 5-7-1-5. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 5-6-5-2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 5705 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddiet 5689 u 5697 identiċi votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa m'għaddiċ 5687 u 5696 identiċi votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 5702 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 5670 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess numru 1, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. 5688 u 5698 identiċi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma dewx 5655 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet 5, 6, 8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 5, 7, 2, 4. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 5-7-2-5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiċ. Kompromess 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għadda. 5-6-8-4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 5-6-8-5 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 5-7-2-2 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 5-6-9-1 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 5704 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 5674 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 5675 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 5-6-7-6. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 5-7-3-3. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 5-6-9-0. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddit. 5677 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 5678 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 5-6-7-10. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet 5-6-8-0 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet 5-6-8-1 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet 5-6-8-2 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 5720 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 5729 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 5730 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess numru 3. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. 5-6-8-3. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 5-6-5-0. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. 5-6-5-0. 5650 għadni kif għamilnija, issa naddu l-kompromess numru 4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għadda. 5695, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddiċ. 5726, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, Għaddit. 5-6-9-2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 5-7-0-1. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 5-7-0-1 Kompromess numru 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. 5656 u 5694 identiċi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddi. Kompromess 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Kompromess seba Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Vot finali, vot nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. 35 vot erba' kontra u tlita astensjonijiet. Kollegi, issa Nadu għal punt numru 6. Ir-rapport Sul Skripek bil-sustanzi psikotivi ġodda. Nfakkarkom illi il-qafas proċedurali ser jinbidel f'Novembru tal-2018, però l leġizlazzjoni l ġdida ser tidħol fis-seħ dakinhar. Dawn is-sustanzi ġodda se jkunu miżjuta mal-lista ta' sustanzi kontrollati taħt għati delegati. is skripek. Iva, nixtieq nirringrazzjakom. Grazzi. Eh. il unjoni Ewropea tadem fuq dawn is-sustanzi li huma partikolarment diffiċli dawn jinbiħu wkoll fuq l-internet. Dan huwa periklu li rridu nkunu konxi minnu. Dawn jinkludu wkoll sustanzi bismijiet ikkomplikati ħafna. Ħser nivutaw fuqhom. Issa, sa mill-2017 għall-inqas 90 persuna mietu minħabba dawn is-sustanzi hemm riskju ta' intossikazzjoni. Dan huwa periklu għal membri tal-familja, għal pulizija u uffiċjali oħra nixtieq l-appoġġ tagħkom. Fil-plenarja li ġejja ma nix nippermettu li dawn is-sustanzi jieħdu iktar ħajjiet. Grazzi ħafna li sur Skripek, nissew nadu issa għal eh, vot, memx emendi, nistaw nadu għal vot finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, wieħed 40 vot favur, wieħed kontra u astensjoni waħda nifirħu l-rapporter. Issa, kollegi, naddu għal l-aħħar votazzjoni id-deċiżjoni illi nibdew negozjati interistituzzjonali fuq il-liberalizzazzjoni tal-viża għal Kosovo. Il-rapporterja Sinjura Tanja Fajon u qed nivvotaw fuq l-abbozz tar rapport. Anna sur Hoxe li huwa responsabbli mill-immigrazzjoni fil-Kosovo, nilqgħu hawnhekk. Bdejna ħedma fl-2016, però ma votajniex favur l-inter dialog interstituzzjonali u issa ser nieħdu vot ġdid il-Kosovo laħar żewġ benchmarks u għalhekk niġġustifikaw dan il-vot ġdid. Fit-18 ta' Lulju l-Kummissjoni ppubblikat rapport fuq l-aġġornament tal-implementazzjoni tal-benchmarks li kien fadal għal liberalizzazzjoni tal-viża mill-Kosovo. Ir-rapport jgħid li l-Kosovo laħaq il-kundizzjoni tkollha liberalizzazzjoni tal-viża. F'mod partikolari, ir-rapport tal-Komissjoni konferma li l-Kosovo laħaq dawn iż-żewġ benchmarks, jiġifieri il-demarcation tal-frontieri u uh, track records tajjeb fil-ġilda kontra il-rejat organizzat il-korruzzjoni. Alex kont ir-regoli tal-proċedura infakkarkom illi il-votazzjoni trid isib maġġoranza assoluta. Ma nafx jekk ir-rapporter jixtieq jitkellem iva is-Sinjura Fajon, grazzi ħafna sur President jiena nixtieq nirringrazzja lil daw kollha li taw il-kontribut tagħhom naf illi kienet triq twila ħafna għal Kosovo triq diffiċli u kuntenta illi wasalna l-vot tal-lum dan huwa pass importanti għal Kosovo li kien iżolat minn mappa tal-liberalizzazzjoni tal visa żmien twil ħafna nafu kemm kienet triq diffiċli u kemm ħadmu. Forsi il-benchmarks kienu ola minn dawk ta' pajjiżi oħra fil-Balkani tal-Punent. Nixtieq il-kollegi jagħtu l-appoġġ tagħhom sabiex nuru il il-Kosova verament e, jixir ilhom dan eh, din il-liberalizzazzjoni tal-viża. Tajjeb ħafna issa ngħaddu għal vot vot uniku. Kollegi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 30 vot, vot favur, 10 kontra u 0 astensjonijiet nifruħu li rapporter. Grazie ħafna kollegi bekk eh, wasalna għatmim tal-votazzjonijiet. Colleagues, um, if you don't mind, we can uh, restart the agenda. Kollegi, nistaw inkomplu bl-agenda tagħna. Naddu għal punt numru 8, grazzi għal paċenzja tagħkom. Punt 8. L-istabiliment Awtorità Ewropea tax-xogħol ser niddiskutu l-opinjoni. Rapporter tagħna huwa is-Sur Pavel. Qiegħed hawnhekk? Le, Birgit Sipel. Ser tieħu post l-Sur Pavel qed nikkonsideraw l-emendi għall-opinjoni tal-Kumitat Empl għall-istabiliment ta' Awtorita' Ewropea tax-xogħol. Brigid bla dewmin tista' tippreżentalna l-emendi tas Sur Pavel. L-emendi li ser inresqu. Grazzi ħafna. Palma għattu sfortunatament Emilien ma setax ikun l-lum, għalek ser naqralkom in-noti. Eżis kollegi l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għall proposta għall-istabilment ta' Awtorità Ewropea tax-xogħol. Jiena membru wkoll tal-Kumitat Empl u għalhekk dil proposta hija importanti miż-żewġ aspetti ta' Empl u ta' Libe U l-emendi ikopru dawn l-aspetti l-autorità għandha tikkontribwixxi għall-infurzar ġust u ċar għall-mobilità transkonfinali tax-xogħol. Aħna nappoġġaw il-protezzjoni ta' drittijiet umani bħal movimenti tal-persuni u ħaddiema inkluż dawk li għandhom il-blue card anki f'termini ta' residenza twila u anki għal membri tal-familja. Nappoġġaw ukoll l-eżerċizzju ta' drittijiet anki fil-kura tas saħħa non-diskriminazzjoni u l-ġlida kontra traffikar tal-bniedem għal sfruttament tax xogħol. Aspett importanti li hija l-problema tax xogħol mhix iddikjarat. Ir-rapportera lek propona emenda sabiex ikollna viżjoni iktar ċara ta' kif għanna nindirizzaw ix-xogħol mhux iddikjarat li spiss għandu dimensjoni transkonfinali u għandu eh, konsiderazzjoni serji għas saħħa tal-ħaddiema. Eh, ċittadini ta' pajjiżi terzi dawn huma partikolarment esposti għal dan it-tip ta' xogħol u ma jkollhomx id-drittijiet tal-ħaddiema relatati l-Unjoni Ewropea għandha tejjeb il-pjattaforma Ewropea għar liktar kooperazzjoni l-indirizzar ta' xogħol mhix dikjarat u rridu insaħħu l-kooperazzjoni f'dan il-qasam fuq livell ta' Unjoni Ewropea fejn niġu għar protezzjoni ta' data personali regolament 679 il-GDPR u regolament 5 u 4 tal wieħed ġifir protezzjoni ta' data fil-istituzzjonijiet u korpi Ewropej id iddaħal ukoll konsiderazzjoni ta' data personali ta' di proposta il-proċessar tal-data personali għandu jkun limitat għal dak li huwa meħtieġ u għandu jkun proporzjonali. Il-data għandha tinġabar għal raġunijiet leġittimi u m'għandix tiġi proċessata b'tali mod li ma tkunx kompatibbli ma' dawk l-anijiet u nam, nagħmluha ċara li l-awtoritajiet għandu l-autorità anza trid tkun kontrollu l-konġunt għal dawn ir-regoli. Irridu nġildu wkoll kontra l-frodi. Namlu referenza l-applikazzjoni tal-regolament tal konsil l establiment tal-, tal uffiċċju tal prosekutur pubbliku u l-involviment tal-IPPO fejn xira f'investigazzjonijiet relatati ma' frod, ma' frodi taħt l-Awtorità Ewropea tax-xogħol. Grazzi ħafna Bridget. Hemm xi kummenti oħra? Tafu il-perspettiva ta' libe dinja essenzjali f'dar rapport. Jean Lamberts. Iva, grazzi ħafna, grazzi wkoll għall-intervent fissem ir rapporter Fl-emendi li aħna ressaqna f'dan il-komitat aħna provajna nillimitaw fl emendi għarwol tal-ibe palma għal il-president għalix eh, dan dan l-opinjoni qed tiġi intirizzata b'mod primarju fil-komitat amplina membru però minix shadow nixtieq nitkellem dwar waħda mill-kwistjonijiet illi eh, tkellem fuq mill rapporter aħna konxi li rridu nkunu ċari dwar il-limiti tal-proċessar tad-data, speċjalment fejn jitlu il-korpi ta' spezzjoni għandna xi żewġ emendi dwar il-bord ta' ġestjoni u l-estensjoni tal parlamentu l-ILO pal osservaturi f'dan il-bord. Nitxeq nitkellmu dwar ir-rwol, aħna rridu nikkoordinaw il-miżuri li tejbu il-moviment ħieles, aħna nafu li hemm differenzi kbar bejn bejn l-istati membri. Nixtiequ li l-affarijiet jaħdmu aħjar, però aħna wkoll imħasba dwar x'se jkun ir-riżultat, jista' jkollna awtorità li verament eh, ikollna awtorità, inkella nistgħu nsejħu xi ħaġa oħra trid verament ittejjeb il-koordinament l-ispezzjonijiet transkonfinali u trid tkun proattiva fejn ikrem hemm ksur ta' regoli. Għalhekk aħna nixtiequ niżguraw illi f'termini tan-nies illi jkunu jistgħu jressqu informazzjoni hawnhekk irridu niffukaw fuq id-drittijiet tax xogħol u mhix fuq l-istat ta' eh, immigrati. Is-Sinjura Stevens issa. Grazzi ħafna l-ewwel net nixtieq nirringrazzja għall rapporter għal ħidma tiegħu nixtieq naqbel ma' fatti li rridu nikkonsidraw il-protezzjoni tad data privata, rridu nkunu konxi mir riskji tal- eh, ċiberkriminalità irridu regoli stretti fuq id-data, speċjalment data ta' sigurtà soċjali din hija importanti ħafna <coughs> xi ħaġa meħtieġa. Bħalma għal rapporter il-ħidma ma' aġenziji Ewropej oħra hija kruċjali. L-Aġenzija tal-Kontroll tal-Frontieri, Frontex, din ukoll għandha wall. ma nistax nappoġġa però illi ir-responsabilità tal-ILA imur li lin mill-responsabilità ġenerali tal-Unjoni Ewropea. L-istruttura attwali naħseb li trid tiġi tittejjeb ma rridux noħolqu iktar istituzzjonijiet. Irridu nagħmlu ċara illi hemm valur miżjud ċar. Din l-awtorità se jkollha l-ispejjeż tagħha. Irridu niżguraw illi nkunu konformi u nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà, irridu nirrispettaw ukoll eh, ir-responsabilità tal-Stati membri li għallej jista' jkollha valur miżjud, però ma rridux illi e, ikollna il-bażi għal awtorità ta' spezzjoni soċjali Ewropea. Grazzi ħafna il-Komissjoni ma setteċ tgħaddi il-kommenti tagħha l-aħħar darba forsi il-Komissjoni tista' titkellem illum. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter u l-MEPs kollha illi ikkontribwew bil-emendi tagħhom. Anki biskadenzi stretta ħafna jiddispjaċini li eh, affettwa s-sajf tagħkom u nispera li r-riżultat ikun effettiv. Fejn jitlu l-emendi mhux ser nitħol fis-sustanza tagħhom. Nixtieq biss infakkar illi ċittadini ta' pajjiżi terzi huma inklużi fl-ambitu ta' l-ILA għaliex huma koperti mill leġiżlazzjoni ta' mobilità bħal sigurtà, koordinazzjoni, l-istazzjoni ta' ħaddiema u l-kumplament. Il-lan tal-awtoritajja koll illi l-istituzzjonijiet eżistenti ikunu iktar effettivi permezz ta' integrazzjoni u permezz ta' kollaborazzjoni ma' aġenziji u istituzzjonijiet eżistenti oħra. Aħna ser nintegraw il-pjattaforma Ewropea kontra il-xogħol mhux iddikjarat sabiex din pjattaforma taħdem aħjar. U nofrula iktar mezzi milli għandha issa dwar lan tal-awtorità Ovvjament huwa importanti illi l-awtorità tkun effettiva. Dan huwa lantana illi noħolqu awtorità effettiva sabiex e, nippromovu l-infurzar ta' liġijiet eżistenti u ikun hemm mm, medjazzjoni f'każ li jkun hemm bżonn, però aħna wkoll konxi illi hemm diviżjoni tal-kompetenzi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri aħna id-disinjajna di l-autorita sabiex u kol nikonsidraw dan il-bilanċ. Aħna ninsabu ħarqan l-iktar ħidma ma'kom. Grazzi ħafna, Brigitte. ti tikkonkludi? Ovvjament ma nistax nitkellem fi il-rapporter, però naqbel bisieħ li huwa importanti ħafna illi niddefinixxi b'mod ċar x'inhuma l-kompetenzi ta' din l-awtorità ġdida. Naħseb li hemm xi affarijiet bħal koordinament u l-organizzar, din l-awtorità hawnhekk tista' toffri valur miżjud, speċjalment fil-każ ta' xogħol mhux iddikjarat fuq livell transkonfinali, però ħafna mix-xogħol irid isir mill-istati membri meta niġu għax-xogħol mhux iddikjarat irid isir xogħol fil-pajjiżi stess għalhekk irridu nkunu ċari meta niddeskrivu l-kompiti u l-kompetenzi ta' din l-awtorità, però fl-ar mill-ar naħseb li dan jista' jkun pass tajjeb il-qoddim sabiex ikollna organizzazzjoni aħjar miljan issa. Grazzi ħafna Brigitte. il-votazzjoni fil-libes se tkun fl-10 ta' ottubru nirringrazzja da daw kollha illi ipparteċipaw dan id-dibattitu. Mela, issa naddu għal punt li mess il-prezz ta' inqas Ewropa u l-ġlieda kontra it-terrorizmu. They're here, they're all here, but just pause for a minute until um, one or two of those colleagues come up to the front.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 Colleagues, I've just uh, looked... Kollegi, għajdu li jintom, forsi nistaw nibdew fuq dan il-punt qabel għaw membri li huma interessati ħafna f'dan il-punt u uh, jekk intom taqblu nistaw nibdew. Kollegi, mela, dan huwa suġġett u anzi rapport interessanti ħafna u anki rapport ta' ċertu stoffa. Dan huwa verament rapport importanti anki għalina u koll il sujġet u l-qalba ta', ta suġġett fil-fatija li naraw jekk aħna aħnix qed nużaw il-materjal illi għandna għad-dispożizzjoni. Various colleagues involved in producing this material. And again, we have a, a, a very interesting għanna rapport verament ta' sustanza u kredibli il-kosta non-Europa għalek il-prezentazzjoni ta' dan il-rapport mill-EPRS u Rand Europe dwar il- il-kost għan non Ewropa dejjem fil-kontest tal ġlieda kontra t terrorizmu. Ir-rapport il jgħid illi l-ispejjeż u l-prezz li qed inħallsu qed jiġi sottovalutat. Għanna żewġ esperti maħna hawnhekk, esperti li aħna nafhom sew, kontenti li nil-nati merħba l-Dr. Vitter Van Balhoy illi eh, ħafna minna diġa nafuħ u uh, eh, Dr. Hafna minn Rand Europe Umma se jispiegaw naftit xfih dan il-rapport un bat nittama li konna nistaw konna diskussjoni tajba fuq u jena nishti nirringrazzja l kollegi li għedin juħorġu dawn il-rapporti ta' li PRS. Forse tistaw t-kommentaw dwar dan u kolla li xina ma tantx naqbel li għanna nofqu ħafna flus fuq dawn il-rapporti tal-PRS u forsi tista' tajdinna wkoll kif nistgħu nużaw dan il-materjal bl-aħjar mod possibbli kemm f'dan il-kumitat u anke fil-kumitat speċjali uh, fuq it-terrorizmu. Forsi tista' tibda inti bil prezentazzjoni tiegħek. Mela grazzi ħafna, Sur President, mela kif għanna nużawhom dawn ir-rapporti jiena naħseb illi il-messaġġ ewlieni illi fihom dawn ir-rapporti huwa xinu eh, x'inhu il-prezz ta' li, wieħed irid iħallas jekk ma neħdux azzjoni jekk għanna rridu nadattaw miżura ġdida nistgħu eh, nofqu ħafna flus, nistgħu naraw x'inhuma l-ispejjeż materjalment u anki uh, kwalitattivament jekk aħna ma neħdux azzjoni kif rajna eh, fl-aħħar rapport il-ġlieda kontra il-razzizmu u il-xenofobija dan għandu uh, impatt fuq il-ħajja ta' kuljum tal-nies, mela dakka biex kien l-ewwel kumment tiegħi kif qed tisimgħu jiena Eh, naqra maħnu, se niprofa nkun ċar kemm jista' jkun grazzi tal-istidentuna. Nistgħu ngħaddu għaslaj li miss. Mela, qabel ma nibda nispjegalkom dan ir rapport irid nispjegalkom li dan huwa parti minn eżerċizzju aktar wiesa li qed namlu għal Kumitat Libe. Eh, kif tlabtuna namlu fil-2016 irrid Eh, najtu kol illi Piotr Bakowski huwa eh, kiteb dan il-rapport mija bħalissa qed jaħdem ma' Apple f'Washington u mbagħad se nibda eh, fil- nidħol fil-qalba ta' suġġett għad inħejju bħalissa sitt rapporti u se ngħidilkom li huma li xina se nirreferi għalihom waqt li nispjegalkom iktar fuq da' suġġett il-kondizzjonijiet tal- drittijiet id-daqs, il-ġlieda kontra razzizmu, xenofobija, kontroll fuq il-frontieri u l-lum il-suġġett tagħna huwa il-ġlieda kontra il terrorizmu Dawn ir-rapporti kollha jimxu fuq tliet passi l-ewwel net nispjegaw is-sitwazzjoni kif inhi, ngħidu x'inhuma in-nuqqasijiet u l-ostakoli prattiċi fil-qasam tal-kooperazzjoni prattika f'dan il-kuntest partikolari. Mbagħad it-tieni qegħdin nagħmlu evalwazzjoni Eh, tal-impatti tal-impatt ta' status quo, jiġifieri impatti ekonomiċi u anki impatt individwali f'termini tal-ħarsin tal-drittijiet fondamentali u libertajiet tal-persuni. Mbagħad qegħdin nofru il possibilitajiet li jem sabiex nindirizzaw dawn il nuqqasijiet u l-ostakoli. Issa jiena lum se nifoka fuq il-nuqqasijiet u l-ostakli fil-ġlieda kontra il-terrorizmu, il-possibilitajiet fuq livell ta' politiku, ta' politika, un bat il-kollega te jitkellem fuq l-impatti. Mela, il-starriċ tal-Eurobarometer juri illi l-ġlida kontra terrorizmu għadu jħasseb il-ħafna ċittadini imsemmi minn madwar 40% ta' dawk illi sar l-istħarriċ maħħom fl-2017 dal axħar l-attività terroristika eh, naqset ċiftit u dana għandu impatt ukoll fuq dak li ħossu n nies li huwa l-iktar suġġett importanti l-kooperazzjoni f'dan il-qasam se jkollha rwol importanti fil-elezzjonijiet parlamentari s-sena d-dieħla. Aħna qed nitkellmu dwar il-kompetenza tal-Kumitat Libe illum għalhekk kiena se nipprova nifoka fuq dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea fil-ġlieda kontra t terrorizmu fil-kompetenza ta' dan il-Kumitat u rridu nqisu wkoll illi l-politika ta' sigurtà hija ta' kompetenza maqsuma għalhekk huwa importanti illi kemm l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jaħdmu Eh, mill-qrib flimkien biex iġildu kontra terrorizmu dan għan nistaw namluħ billi nappoġġaw miżuri nazzjonali u skambi inkludi dawk li jipprevenu ir-radikalizzazzjoni, reklutaċ, miżuri kontra l-finanzjament ta' terrorizmu, nirregolaw il-possess il u il-kizba ta' armi u esplosivi illi insaħħu s-sigurta fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u iktar u iktar l-appoċ tal-Unjoni Ewropea għal kooperazzjoni operattiva bejn l-autoritajiet nazzjonali tal-forzar tal-liġi u anki eh, kooperazzjoni bejn l-Europol u l-Eurojust u anki l-armonizzazzjoni ta' dispozizjonijiet fil proċeduri ta' terrorizmu kopru anki drittijiet tal-vitmi li naf kontu għedin taħdmu fuq u anki il-persuni sospettati u il-taħriċ ta' l-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi u anki kooperazzjoni ma' pajizi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali. imma għatem ħafna nuqqasijiet. Per eżempju, il-bazi tal-evidenza, il-sens ta' responsabilta u sorveljanza tal-politika u tfassil tal-liġijiet u naraw li jem qed nifokaw kważi interament fuq il-terrorizmu tal-ġihad U anki dak li joħroġ mir-rapporti tal-Europol illi juri li hemm ħafna teddidiet li jaslu minn bnadi oħrajn. Naraw illi prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar ma tantx eh, ġew segwiti f'dan qasam bl 2001 u l-2013 minn tmien miżuri kontra terrorizmu biss 25% ġew evalwati għall-impatt tagħhom u tlieta biss ġew sottomessi għal konsultazzjoni pubblika. La volja s-sitwazzjoni tjiebet aħna xorta għadna f'din is-sitwazzjoni. Sa issa qatt ma saritx evalwazzjoni sħiħa tal-miżuri li tieħdu fil-ġlida kontra terrorizmu, pereżempju fuq ir-rilevanza, l-koerenza tagħhom l-effettività u anki il-konformità ma' drittijiet fondamentali. Il-Kummissjoni għamlet evalwazzjoni komprensiva li xaġa differenti imma ta' dawn il-politiki ta' sigurtà Ewropej li jista' jitqies bħala pass pożittiv fil-qudiem dan ir-rigward Wasanna l-konklużjoni illi il-mekkanizmi ta' responsabilta ma jgarantixxux mod sistematiku id-drittijiet fondamentali u id-dritt tal-Parlament Ewropew eh, li jagħmel l-inkjestiju huwa imnaqqas minħabba il- il-lodot li huma disponibli fuq livell nazzjonali pal per eżempju illi wieħed issejjaħ in-nies biex jagħtu xhieda. Madana kollu inkjesti tal-Parlament Ewropew e, stimulaw um, iktar investigazzjoni u anki fil waslu u koll għal kondanni fora oħrajn pal per eżempju il-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem. Umbat, il-konformità tal-programmi kontra radikalizzazzjoni u rew illi minkejja l-finanzjamenti li hemm riċerka ma tantx nafu dwar il-kawżi, il-proċessi u l-mekkaniżmu ta' radikalizzazzjoni. L-Unjoni Ewropea hawnhekk għandha rwol importanti biex eh, tiddisemina l-aħjar prassi imma dana xorta waħda mhux akkompanjat mill mekkanizmi ta' monitoraġġ billi sabiex naraw illi dawn il-mekkanizmi huma effettivi u konformità. Il-dibattitu pubbliku u l-politiki Dan il-lingwaġġ u l-politiki għandhom impatt fuq gruppi fis-soċjetà li diġà hemm qegħdin ibatu minn diskriminazzjoni u mibeda f'dan il-kontest qed naraw illi skont data li ħarġet il-fra erba minn għaxar eh, musulmani iħossu li qed issir diskriminazzjoni kontra tagħhom xuħut minn dawn l-impatti diskutejni jom l-axħar darba fil-rapport ta' qabel. fil- intervent kontra il-finanzjament ta' terrorizmu irridu naraw xinu l-impatt fuq is-settur privat il-kooperazzjoni bejn l-intelligence units li jirċevu rapporti eh, ta' sospetti u anke l-proċessar fuq dawn il-punti jew fuq din is-sistema aħna Rajna illi il-qafasat mhux komplut għaliex ma jkoprix il-pagamenti intra-Ewropej fl-euro u anke s-sistema hija meqjusa bħala inadegwata għalix l-attakki li jisiru minn persuni individuali ħafna drabi ma jiswewx ħafna flus un batem tħassib u dwar il-konformita sħiħa ma drittijiet fondamentali u anke protezzjoni tad data. Il-rapport jgħid ukoll li kooperazzjoni bejn forzi tal forzar tal-liġi għadha mhijiex ma laħqitx il-potenzjal sieħ naf li kumitat qed jaħdem ħafna fuq dal-punt dan għadda vot tal-arkitettura tal-databases u anki limitazzjonijiet legali u tekniċi u anki minħabba l-fatti li ċerti autoritajiet nazzjonali ma tantxu għana li jaqsmu l-informazzjoni mal-oħrajn. Ir-rapport jgħid ukoll li kooperazzjoni ġudizzjarja effettiva pal pereżempju l-mandat ta' arrest Ewropew u l-ġitz huma minati minħabba nuqqas ta' konformità ma' drittijiet fondamentali anke fuq kondizzjoni ta' detenzjoni u għat memx definizjonijiet komuni, salvagwardji ta' evidenza u proċedurali u anki ta' kooperazzjoni bejn il-prattikanti fl-aħħar net l-appoċ analitiku bejn l-Aġenziji eh, Ewropej mhuwiex użat biżejjed għaliex l-awtoritajiet nazzjonali preferu jaħdmu permezz ta' kanali inqas formali imma kien hemm xi żviluppi pożittivi il-Task Force Fraternité illi nħolqot wara l-attakki fi Brussellu f'Pariġi huwa żvilupp pożittiv issa ngħaddu għal l-alternattivi ta' politika Jiena hawnhekk qed nispjega fi klim sempliċi għaliex aħna rridu nkunu nafu l-ewwel net jaħdem mhux ma jaħdimx u rridu niżguraw li drittijiet fundamentali tal-persuni jkunu mħarsa waqt li nkunu qed niġildu kontra t terrorizmu u dana huwa dovut għal ehm, ċiklu Ewropew ta' politika fuq livell li tinvolvi il-Parlamenti Nazzjonali u anke il-Parlament Ewropew. Din mhix xi ħaġa ġdida diġà ġiet indirizzata f'rapporti oħrajn. U elementi ta' dan iċ-ċiklu diġà huma disponibbli jekk aħna naraw l-iskampji li dan il-kumitat ikollu mal-kummissarji responsabbli għal ċerti aspetti mal-koordinatur tal-Komitat fil-ġlida kontra terrorizmu, etc. Huwa importanti li nindunaw hawnhekk il-Parlament Ewropew ħareġ bi proposta simili. These two policy cycles should be interconnected. Dawn il-politiki għandhom ikun marbutin ma' xorxin biex niżguraw illi jkun hemm rispett tad drittijiet tal-bniedem Din hija xi ħaġa li ġiġa tkellimna dwarha meta tkellimna dwar kriminalità organizzata u l-korruzzjoni li l-istat membri, l-istat membri ma jistawx jiġġieldu kontra terrorizmu waħedhom għalhekk hemm bżonn li jsiru sforzi konġunti minn naħa tal-istituzzjoni Ewropej kollha sabiex ikonna valwazzjoni kontinwa tal-miżuri fil-ġilda kontra terrorizmu permezz evalwazzjoni tal-impatt, konsultazzjonijiet u evalwazzjonijiet. Hawnhekk irridu ngħidu koll il-Parlament ukoll għandu rwol importanti billi jifli deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li ma tamilx evalwazzjoni tal-impatt u li juża l kapacitajiet tiegħu f'dan ir-rigward kooperazzjonijiet u għodot disponibli fuq livell Ewropew u anki biex jappoġġaw dan l-impenn irridu nagħmlu distinzjoni bejnietom, irridu nagħmlu iktar sforzi, irridu nsaħħuhom l-sforzi li qed nagħmlu dan nista' namlu permezz li noħolqu qafas ta' politika ġdid u naf illi hemm xi passi il qoddim li qegħdin isiru u anki naraw ukoll eh, x'qed isir fuq livell tal-istati membri u l-metodoloġija li qed tintuża. Imma m'għandniex ninsew illi hemm politiki oħrajn illi huma rilevanti f'dan il-kontest. Il-kondizzjoni ta' detenzjoni jridu jitjiebu u hemm bżonn ta' reklutaġġ ta' uffiċjali oħrajn biex niżguraw li dawn il-terroristi jkunu integrati fis-soċjetà bħala persuni mibdula. Think about this from a criminal justice perspective jekk aħna namlu dan kollu, nkunu nistaw ukoll naqsu l-possibilità li l-priġunieri jiġu radikalizzati. biex nċaħdu li terroristi mill-finanzjament mil illi għandhom aċċess għalih irridu natu iktar aċċess lill-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi għad dejta finanzjarja u dana nistaw namluħ that there needs to be an EU terrorist finance tracking system. However, the need for such a Għanna bżon ta' sistema. U din is-sistema rridu nitkellmu fuqha fil-kuntest ta' kooperazzjoni imsaħħa bejn l-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi. naħseb liktar ħaġa diffiċli huwa illi noħol u kultura ta' kooperazzjoni bejn l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi sabiex din issir xi ħaġa naturali din hija problema fit-tul irridu nsolvuha mhux biss permezz ta' miżuri tekniċi imma anki permezz ta' finanzjament kemm fuq livell Ewropew u anki fuq livell nazzjonali. Issa l-aħħar slide. Sabiex ikonna ikuna qed niġġieldu kontra terrorizmu b'mod effettiv, anzi jekk aħna nġildu kontra t terrorizmu kunu nistaw eh, ntejbu il-benesseri tal-ċittadini tagħna, innaqsu l-impatt materjali u immaterjali tat-terrorizmu u niżguraw aktar il-protezzjoni ta' drittijiet fondamentali tal-persuni. Grazzi ħafna. Mela issa nisimgħu minn l-esperta Rand. Iva, grazzi ħafna tal-li qed ittuni l-opportunità illi nitkellem dwar il-prezz tal-terrorizmu u tal-miżuri ta fil-ġlieda kontra terrorizmu mela f'dawn l-aħħar snin inqatlu mijiet ta' persuni ċivili f'attakki terroristiċi imma ħafna nies ukoll huma milquta uh, minħabba il il li dawn isiru jafu dwarhom dawn l-attakki eh, fi kwistjoni ta' minuti. U dan jkompli is-saħaħ l-impatt ta' terrorizmu għax it-terrorizmu irrid irrawen biża u ansjetà u jedet l-istrutturi politiċi, kostituzzjonali u ekonomiċi u soċjali tagħna ġifiri ħafna aspetti ta' terrorizmu għandu impatt fuq il-ħajja ta' ċittadini, jekk wieħed jaħseb per eżempju xirrit, wieħed xirrit jgħaddi minnu biex jisifer f'aeroport jew jidħol f'wieħed mill-binjiet tal-istituzzjonijiet Ewropej. Għalhekk it-terrorizmu huwa sfida għall l-istituzzjonijiet Ewropej għaliex aħna rridu noffru prosperità u tkabbir ekonomiku għal ċittadini tagħna u dak li qed nippruvaw nippreżentaw illum irridu naraw eżattament għax aħna qed nagħmlu u kemm qegħdin nieħdu ġit mill-flus illi qegħdin nonfqu. Mela għanna dan ir-rapport Cost of Non-Europe, diġa smajna x'azzjonijiet tista' jistgħu jittieħdu fuq livell Ewropew biex nieħu l-għanijiet tagħna. Issa jien irrid nikkwantifikalkom l-impatt tat-terrorizmu u anke tal-miżuri fil-ġlieda kontra t terrorizmu. Mela, aħna għamilna Eh, eh, revizjoni sħiħar eh, ta' ħafna dokumenti, eżaminajnijom, rajna il-database globali ta' terrorizmu li fija ħafna formazzjoni dwar kull attak ta' terroristiku li sar mill-disajnijiet. Permezz ta' din id-data aħna għamilna ħafna uh, modellar biex nifmu aħjar l-impatt ta' terrorizmu. Mela fl-analiżi aħna ħarisna lejn sitt oqsma uh, ta' fejn inħas l-impatt, per eżempju, l-impatt fuq il-bniedem, imbagħad il-terrorizmu jista' jkollu wkoll sara jagħmel impatt fiżiku, imbagħad impatt ekonomiku għaliex ikun hemm nuqqastat kabbir ekonomiku importanti wkoll eh, l-impatt psikoloġiku ta' terrorizmu bħal pereżempju l-biża' illi titrawem fiċ-ċittadini Umbat naraw xieswew il-miżuri li tiħdu fil-ġlieda kontra t terrorizmu illi għandhom uh, impatt fuq il-tkabbir ekonomiku u anki umbat fuq id-drittijiet fondamentali tal-persuni, per eżempju il-privatezza tagħhom, il-protezzjoni tad-dejta fost ħafna oħrajn. Ħan issa nikkwantifikaw dawn l-impatti. Mella ħanibdew bil-ħajiet illi jintilfu, il-persuni li jindarbu, etc. mill-2004-2016 mietu 669 ruħ u ndarbu 4623 persuna. Aħna kalkulajna l-valur ekonomiku tal-ħajiet li ntilfu bħala il-medja ta' tħul għal kull ħaddiema meta qabla ma' l-istennija tal-ħajja Umbat l-spejjes tal-vitmi, jiġifieri eh, spejjes ta' ehm, kura medika, eccetera. Umbat barra minn hekk dawn l-attakki jistgħu jagħmlu ħsara lill-infrastruttura, u dan id-dini data li faċilment sibnija mid database mill-2004 eh, il tlifna 4.3 biljun euro. 0.3 eh, biljuni fuq l-istati membri u id-ħsara l-propieta 0.9 biljuni. U interessanti li nofs minn dan l-spejjes saħħew bejn l-2013 u l-2016 f'dak il-perjodu l-ispejjeż tal-nies li mietu 2.4 biljuni, nies midruba 0.1 biljun u ħsara l-proprjetà 0.1 biljun. Mela, fuq l-impatt ekonomiku ta' terrorizmu, eh, ħafna modi kif il-terrorizmu jista' jaffetta l-ekonomija. Kif għadna kif spiegajtilkom, il-terrorizmu jista uh, jeqret ħafna fatturi ta' produzzjoni ekonomika kollu impatt fuq il-kommerċ, fuq il-konsum, fuq um, il-turizmu, il-trasport u anki il-beħ bl-imnut jista' jkollu impatt negattiv ukoll fuq l-investiment fuq foqsma ta' eh, attività terroristika msaħħa um, Nistaw naraw ukoll illi il-terrorizmu jista' jkollu impatt fuq il-kummerċ internazzjonali. Jista' jridu nsaħħu l-kontrolli fuq il-frontieri. U batu ukoll wara l-attakki terroristiċi l-infiq pubbliku jiġi indirizzat lejn oqsma oħrajn. Jiġifieri peress li jonqos l-investiment pubbliku fuq sma importanti ikun hemm inqas investiment pereżempju fir-riċerka u fl-iżvilupp, eċetera, u dan ikollu impatt negattiv ukoll. Il-terrorizmu sa issa mill-2004 kellu impatt negattiv żgħir fuq l-ekonomiji tal-stati membri u tellifna 180 biljun f'telfin tal-GDP mill-2004, jiġifieri 358 euro per capita. Ħafna minn din in-nefqa hija marbuta mal-perjodu bejn 2013 u 2016 li waslet għal telfa effettiva ta' 87 biljun euro ġifiri madwar 175 euro per capita. Slide li miss l minn din in nefqa umana u ekonomika ċarizmu jista' jkollu effett negattiv psikoloġiku fuq il-popolazzjoni. Palma semmejt preċedentement il-kopertura medjatika fisret illi bosta u bosta miljoni saru effettwati ġew effettwati minn dawn l attakki terroristiċi l għaliex fisser eh, bidla fl-imġiba u fl-infiq ta' dawn il-persuni Rajna minn sarix fuq 200.000 Ewropew illi kien hemm impatt negattiv minn dawn l-attakki terroristiċi u anki impatt fuq il-fiduċja li għandu fl-istituzzjonijiet. Il dan l-effett psikoloġiku bħalissa ma tantx hemm riċerka fuq iżda huwa s-sir jsir iżjed ifukar sa issa kien diffiċli li jsir anki monitorax dawn effetti. Slide li jmiss. Sa issa tkellimna dwar l-impatt tal-terrorizmu nnifsu iżda biex twieġeb għal teddit terroristiku irrit kunem hemm fiqa fil-ġdida kontra terrorizmu u nefqa IVA żdiedet mod sostanzjali, per eżempju fil-2017 fuq livell Ewropew il-budget kien ta' 6 biljun euro għas sigurta u kwistjoni ta' ċittadinanza u l-qafas finanzjarju multianwali propost li mess jgħat jara żieda sinifikanti fil-sigurta u d-difiża, per eżempju hemm il-fond ta' sigurta interna li ħajġur dupjat minn biljun għal 2.5 biljun ta' Apple niftakru li l-budget Ewropew ġewwa frazzjoni żgħira tal-infieq totali fuq livell ta' stati membri għal kontra terrorizmu u madana kollu huwa diffiċli li tikkalkula eżattament in-nefqa kontra terrorizmu li għaliex biċċa kbira tal-istati membri ma jippubblikawx dan l-infieq. Hemm l-assunzjoni illi hemm xejriet simili fl-Unjoni Ewropea dawk tal-Istati Uniti Aħna qegħdin nisnaw għal daqstant il nifqa fuq il-miżuri tal-kontraterrorizmu sejra tkun iktar minn 8 biljun euro fis-sena. Teb illi niftakru illi rridu nkunu kawti minħabba assunzjonijiet li kollhom isiru fl-kalkular. Mela, miżuri ta' kontraterrorizmu ma' miżura l-impatt negattiv ta' terrorizmu, iżda huma nfusa mista' jkollhom impatt negattiv li lin mill-miżuri ta' sigurtà bħal pereżempju fl-ajruporti bħalma diġà semma ċerta miżuri ta' kontra terrorizmu bħal programmi ta' detenzjoni illegali u tortura huma kontra um, ehm, il-ġittijiet fundamentali anke sorveljanza tal-massa, per eżempju, maksur tal-drittijiet fundamentali, detenzjoni illegali u eċċessiva tal-dawk suspettati b'terrorizmu minn impatt negattiv fuq is-saħħa, l-opportunitajiet ta' impjeg, eccetera. dan skont dokument li ġie publikat mill-PRS f'Diċembru tal-2017. Il-programmi ta' prevenzjoni tal degradazzjoni tal-individwu ma' bażati fuq etniji speċifiċi u reliġjonijiet u dan jista' jwassal għal konsegwenzi ekonomiċi negattivi bħal possibiltajiet ta' sejbin ta' impjek li ġew rapportati anki fil- preċedentement flimkien ma' xenofobija u fenomeni oħrajn. L-slajd li jmiss Konklużjonijiet, il-konklużjonijiet imma dawn il-ċirka ta' naturi li hemm impatt negativ sostanzjali fuq l-individwi minħabba il- telfa tal-ħajja u anki il-ġrieħi gravi li jistgħu jinġarbu. L-effetti ekonomiċi kienu xkejkna meta mqabbla ma' prodott domestiku gross u mhux għal medda twila iżda xorta waħda importanti l-ġuda kontra terrorizmu li jeħtiġu jirrispettaw drittijiet fundamentali tal-individwi u biex nalaq infakkar illi iċ-ċittadini jitolbu iva miżuri ta' kontra terrorizmu minn ta' gvernijiet nazzjonali tagħhom, iżda tajjeb infakru li dawn il-miżuri jridu jirrispettaw il-drittijiet fundamentali li għaliex il-ksur jista' jkollhom impatt negattiv fuq dawk affettwati kemm il-lat ta' soċjetà iżda anke mill-lat ekonomiku. Qasam ta' riċerka tagħna juri mill-att eh, anke tal-valutazzjoni ta' impatt u riċerka preċedenti li jeħtieġ iżjed isir riċerka biex nefmu l-impatti tal-miżuri kontra t-terrorizmu. Interesting indeed, and I'm sure also the tassew tassew interessanti u anke l-kumitat eh, speċjali terrorizmu jista' juża dan il-materjali tip ta' materjal illi għandu jiġi użat użat għal binja ta' strutturi ola. L-impatt tat terrorizmu fuq l-istati membri kollha minnaħa l-waħda illi ma tkunx sempliċi iżejjed fl-evalwazzjoni tiegħek li tara l-impatt fuq is-soċjetà Kolla kemmi, iżda hemm anke il-Kumitat Libe fejn irdu naraw il-valur miżjud ta' l-azzjonijiet tagħna. Ma rridux azzjonijiet illimitati. Irridu azzjonijiet usa' Fil-fatt dawn huma mistoqsijiet li probabbli qed jgħaddu anke minn moħħ il-membri parlamentari nazzjonali. Il-mistoqsijiet tiegħi ngħaddihom il-ġet il-qoddim, ngħaddu d-dibattitu issa. Ejja nibdew. B'natalie, il-President tal-Kumitat kontra Terrorizmu, jekk jogħġbu. Merci. Grazzi ħafna, Sur President. xi ftit eh, kummenti u mistoqsijiet. Jiena norbot ma dak illi għal il-President, nirringrazzjakom għal din il-prezentazzjoni verament id-dettaljata. Il illi din naraw realtà fejn hemm eh, stati membri li jagħtu il-data u l-informazzjoni mbagħad passijiet oħrajn li ma tantx għandna informazzjoni dwarhom u naħseb li hija biċċa xogħol verament komplikata li wieħed jagħmilha nirringrazzjakom tal-li tkellimtu kol dwar il-valur mizjut Ewropew fil-ġlieda kontra il-terrorizmu bħalma il-kol nafu kem fil-Komitat Libe u anki Komitat Speċjali għal-ġlieda kontra terrorizmu fil-Parlament Ewropew nista' jkun mal-awtoritajiet nazzjonali u mal-parlamenti nazzjonali aħna qed naħdmu b'determinazzjoni u b'ħafna qlubija u ħerqa biex nanalizzaw u nsibu soluzzjonijiet għal dawn l-isfidi illi jolqtu s-soċjetajiet kollha tagħna u l-pajjiżi kollha tagħna jew inkella l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej. Jiena ma kellix il-ħin illi Eh, naqra dokument kollu għalix waslinna eh, tart u għanki għaxina kont eh, bil-btala fa' wissi ġifiri ma saċ noqot nitħol f'ħafna dettal minti intom sħaqtu għanki dal-ħodu stess fuq il-prezz ta' 100 u 85 biljun ta' euro li jintilfu mill-PDG tagħna u eh, dawn il-ċifri ovvjament ma jatux stampa ċara tal-spejjes eh, u l-konsegwenzi fuq livell uman, l-impatt fuq is-soċjetà u anki fuq l-opinjoni politika tas soċjetajiet Ewropej. Għalhekk jien nistandum noqot nitkellem hawnhekk imma għandi żewġ mistoqsijiet fuq il-budget l-analiżi li intom għamiltu tal-nefqa li rrid tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tiġġieled kontra l-terrorizmu. Intom taħsbu li dal-budget huwa biżejjed jew mhux? Per eżempju, fir rigward tal- l isforzi li ħafna minna għadin namlu biex nimmultiplikaw u namlu s-sistemi ta' ġbir ta' data iktar koerenti għaliex dawn huma fil-qalba tal-iskambji ta' informazzjoni illi mbagħad tippermettilna biex nipprevjenu dawn l-attakki u anke meta fil-fatt isiru intom evalwajtu x'inhuma l-bżonnijiet reali illi hemm illum. Mbagħad Intom id-dedikajtu parti kbira tal-rapport tagħkom għall finanzjament tat terrorizmu li huwa suġġett verament rilevanti. Intom ukoll għam innotajtu l-ħolqien ta' sistema ta' sorveljanza li tiġba ħafna dik is-sistema li hemm fl-Istati Uniti. X'taħsbu intom? fuq dan illi noħolqu dan il-programm ta' sorveljanza ta' finanzjament ta' terrorizmu li jkun program purament Ewropew. Grazzi. Okay, thank you, Natalie. Grazie, Natalie. Burgess. Thank you very much, Natalie. Grazie. Għan nitkellem bil s-sera li xadni bil-mentalità tal-vaganzi u diffiċli nifoka bling oħra. Mela, l-ewwel net nixtieq nibda b'ringrazzjament lill-awturi tar-rapporti jina tassew grata illi fuq kwistjoni tal-nefqa tan non-Ewropa mhux biss ġew ikkonsidrati aspetti finanzjarji iżda anke l-konsekwenzi l-oħra tal-attakki terroristiċi. Miżuri li jistgħu jiġu mittieħda fuq livell Ewropew. Jina kont tassew grata l-referenza b'rigward ta' miżuri li jistgħu jittieħdu Irridu nikkonsidraw ukoll fuq l-imma livell jeħtieġu jittieħdu. tant qatt kbir ta' miżuri aħna dak li qegħdin nippromovu hija soċjetà miftuħa u demokratika u rridu nipproteġu u nħarsu lil kulħadd mit-terrorizmu. Il-kwistjoni tal-limitazzjoni ta' dritt fundamentali għal stant ma tingħatax dejjem bissejjed attenzjoni. Nixtieq ngħid li wara l-attakki terroristiċi ġewwa Brussell fl-ajruport u fil-istazzjonijiet tal-metro kien hemm inqal illi importanti li nibqaw nħorġu il-lex mannix li terroristi nħallom jinfluenzaw ħajjitna. Naħseb rridu nqorbu iżjed ta' diskussjoni politika fejn ikun hemm reazzjoni spirtu pront. Iżda xi minn daqqiet imbagħad dawn ma jiġux implementati tajjeb. Dan jgħod tal-miżuri kollha il-miżuri jiġu adottati u ma jiġux dejjem evalwati tajjeb. U wieħed mill-problemi fil-kooperazzjoni hija l-puntu il-problema tal-kooperazzjoni mhux biss kif jiġu użati. Irridu naraw kif nistgħu naħdmu flimkien. Għadastant, mhux neċessarjament il-xewqa għal-kooperazzjoni Wieħed mill kelliema qal li hemm anki tradizzjonijiet differenti fil-ħidma tal-Polizija u dik ġudizzjarja u għal dastant diffiċli tiżviluppa fiduċja. Hemm qasam ieħor li nixtieq inqajjem il-kwistjoni ta' prevenzjoni u deradikalizzazzjoni. Hija l-impressjoni tiegħi li xi minn daqqiet naqdu kollox daqqa fil-kunċett ta' radikalizzazzjoni, ma naħsibx li dan jagħmel sens għaliex il-qafas tal-kondizzjonijiet għal natura nifissa ta' soċjetajiet tagħna hija waħda vasta u varja. U il-kuntat li għandu jsir għandu jkun wieħed individwali. Aħna nifukaw fuq dawk li ġew radikalizzati u li diġà eh, wettqu reat dan huwa importanti. Iżda hemm dimensjoni oħra illi donna titħalla barra. dawk li jistornaw li jistaw kol anke minorenni vittmi saħan sitra iżda huma stess jistaw kunu dawk li jwettqu l l-awturi tal-atti tajjeb għal-stant li kunem monitoraċ għaliex huma jistaw kunu awturi ta' reati l-qoddim. X'assistenza tista' tagħti li dawn l-individwi biex ibidlu jinbidlu huma biex iħallu l-indottrinazzjoni warajom ma nasibx li tingħata biżejjed attenzjoni lil din id-dimensjoni element tal-aħħar niskuża ruħi jekk ħadd fit-tul huwa l-element ta' xtib ta' radikalizzazzjoni hemm. Jiena Ġermaniża u niskanta kemm tul dawn l-aħħar 5-6 snin edha tiżdiet il-vjolenza fis soċjetajiet tagħna. Qegħdin nifukaw fuq ir-radikalizzazzjoni kien rapport fuq terrorizmu illi wara illi kien hemm żieda fin-numru tal-attakki. Mhux minħabba l-Iżlamiżmu, iżda minħabba l-estremiżmu fuq il-xellu kollemin. Attakki eh, fuq il-immigranti eh, kien hemm anki eh, kien li attakkat il-pulizija. Kien hemm attakki kontra n-nies bla dar. Hemm tendenza kull ma jmur tiżdiet għal daqstanti li m'għandix tiġi ignorata. Id-dibattitu tagħna xi minn daqqiet ikun bilwis imqanqal u nixtieq nara jekk forom oħra ta' radikalizzazzjoni u estremizmu u usu estrem tal-vjolenza u x'forsi jista' jiġi konsidrata fil-ħidma tagħkom tal-ġejjieni. Kemm għandna nikkonsidraw dawn l-elementi non terroristiċi fil-miżuri li niprofon adottaw. Majte, please. Grazzi, Majte. Sì, muchísimas gracias. Eh... Grazie ħafna bħala Spanjola jiena interess dana huwa suġġett interessani ħafna għaliex dan l-istudju jevalva pajjiż pajjiż fl-Unjoni Ewropea il-prezz uman u anki fuq eh, il-livell tal-PDG tat-terrorizmu fuq l-ekonomiji u anki fuq il-moral, tal-persuni aħna il-pajis tagħna eh, propju bata ħafna minħabba terrorizmu anke fl-istudju qed naraw b'mod ċar li Franza fi ftit fil-perjodu qasir ta' żmien qed tħallas prezz qares eh, mhux biss termini ekonomiċi imma kif termini ta' tbatija ta' ċittadini. Din hija xi ħaġa interessanti ħafna għax-xogħol li qed nagħmlu f'dan il-kumitat u anke li qegħdin nagħmlu fir-rigward tal- eh, rakkomandazzjonijiet li joħorġu mill-Kumitat Speċjali għal ġrida kontra terrorizmu din hija xi ħaġa li verament napprezzawha u li aħna żgur se nkunu nistgħu nużawha fi tejjija ta' emendi għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet l-identifikazzjoni tal-nuqqasijiet li hemm li intom spjegajtulna x'inhuma wkoll hija ħaġa interessanti għal kumitat speċjali tfittxija tal-effiċjenza fix-xogħol li nagħmlu u l-effikaċja u l-effiċjenza l-evalwazzjoni komparata tal-spejjeż ta' dak li jiswa l-terrorizmu u dak li rridu nofqu biex niġildu kontra tiegħu da kollu u għaw li fil-ħedma tagħna jina nixtieq in-nissuġġerixxi żewġ xi affarijiet għal studji ta' wara. Jekk aħna nqalbu dak li ġar fl-2004 u mbagħad mill-2013 sa issa dak li qed jiġri fl-Ewropa meta mqabbel mal afganistan pereżempju l-Pakistan jew inkella il-pajjiżi eh, illi huma eh, fejn fejn joħroġ il-fanatiċiżmu kollha bħal pereżempju l-Iraq u Sirja. Naħseb illi dan ukoll jista' jkunu suġġett interessanti ħafna għal studji jiġifieri l-ispejjeż tal-idejat, il-prezz ta' idejat tal-, -idejat, tal tal-fanatiċizmu u eh, dak li jista jiswilna jekk aħna ma, ma niġildux kontra il-terrorizmu. Ġifiri jista jkun hemm um, prezz għares li wieħed irid iħallas mhux biss termini ekonomiċi. Mbagħad eh, dwar l-investiment fil-riċerka u l-iżvilupp F'Lulju naħseb waħed mill-aħħar interventi ta' espert tal-ċiber sigurtà eh, li huwa mill-Izrael li kien tkellimna dwar l-importanti, kemm huwa importanti eh, x'investiment qawwi huma jagħmlu f'dan il-qasam u kemm jirrendi dan l-investiment biex jieġil jajnum jġildu kontra teddidiet differenti, imma anki il-rendiment ekonomiku illi jaslilom mill-bejħ ta' dawn il-teknoloġi li huma jizviluppaw għax investu fi riċerka u l-izvilupp. Forsi tistaw titkellmu wkoll dwar dawn il-possibilitajiet illi u kol eh, hemm bżonn biex aħna niġġieldu kontra it-teddida ta' terrorizmu. Okay, colleagues, thank you. Grazie, kollegi.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 anki il-fatt li il-ċittadini għandhom id-dritt ta' sigurza, għandhom id-dritt iħossuhom siguri u dan huwa dritt ta' stantiħor um, ehm, importanti. L-limitar ta' drittijiet għandu jkun limitat minnu nnifsu. Minnaħal waħda mill-ħtieġa l-nihdu azzjoni xi minn daqqiet l-azzjonijiet jillimitaw id-drittijiet li eżerċitajna sa issa. Iżda f'sitwazzjoni fejn għandek attakk terroristiku, is-soċjetà taqbel mal-limitar ta' dawn id-drittijiet, għal stand li t-introduċi dawn il-limitazzjonijiet wara. Ma jisirux il-riflessjonijiet dwar jekk għandhom xitneħħew, L-autoritajiet ma jridux għamlu referenza għal situazzjoni preċedenti iżda bosta azzjonijiet mhumiex realistiċi. Il-azzjonijiet ma jiġġeldux it-terrorizmu hija biss għaddera illi hemm il-ġlieda dejjem nata l-awtoritajiet bħal il-liġi straordinarja introdotta fi Franza il-imbat ġiet tirtirata u fil-mija ta' regolamentazzjoni li tagħmel referenza din situazzjoni straordinarja spiċċat parti mill-leġislazzjoni normali. Importanti li l-leġislazzjoni tkun tagħmel sens, tkun proporzjonata u tkun suġġetta għal biex inkunu ċerti illi tagħmel sens. Eżempju komuni, sigurtà fl-ajruporti, l-ewwel net. Wara l-attakki terroristiċi tal-2011 kien hemm proibizzjoni fuq il-likwidi din ma tagħmilx sens m'għandha l-ebda tifsira. Ma hemmx limitazzjonijiet fil-pajjiżi l-oħra, ma hemmx limitazzjoni fuq l-usu tas-sigurtà. Settur wieħed tal-ekonomija qed jiggwadanja minnha fostom l-ajruporti. Fl-ajruporti l fatt li ikollok tixtri fl-ixkun ilma war li tkun għaddejt mill-kontrol ta' sigurtà għara kem qed jagħmlu flus, għara kemm qed iddaħlu flus mill-beħ tal-flixken tal-ilma. U naħseb tagħmel iżjed flus minn dak il-beħ milli mill-kumplament tal-attivitajiet aeroportwarji. Naħseb mill-lat ta' protezzjoni ta' drittijiet mhux biss għandek tħares is-sigurtà u għanna nikkonsidraw għaddejjem meta jissir bidla tal-kapaċitajiet teknoloġi tagħna li għandna dispożizzjoni tagħna iżda rridu naraw nirvedu jekk il-miżuri mittieħda u mhix adegwati jew inkella jekk illimitawx il-drittijiet ċivili. So have Mrs. Kienge. Is-Sinjura Kienge, is-Sinjura Sargentini, Deprey u Stevens u nara il lista Intikom forsi zewx minuti kull wieħed. Grazzi. Cecil. Uh, grazie. Eh. Grazzi, grazzi President. Jina u koll nix nirringrazzja l-rapporters għal-prezentazzjoni tagħhom. Nishtiq nama xie kommenti u ftit mistoqsijiet mill-istudju jidher li l-terrorizmu wieħed mill-ikbar tħassib ta' ċittadini Ewropej li qegħdin jitolbu miżuri addizzjonali minna tal-gvernijiet tagħhom. In-nefqa għal miżuri ta' kontra t-terrorizmu tkompli tiżdied fl-istati membri kollha minnaħa l-oħra in-nefqa hija waħda konsiderevoli. Palma rajna anke fil-bidu tal-prezentazzjoni l-gvernijiet m'għandhomx disponibilità fil-koordinament tal-isforzi tagħhom fil-fatt għandek nuqqas ta' koordinament bejn l-awtoritajiet illi mhux wieħed adekwat. Il-nefqa ta' nuqqas ta' azzjoni hija ovvju li stati membri għandhom jieħdu din ir-responsabilità fir-rigward taċ-ċittadini tagħhom. Il-punt li xtaqt nisħaq fuq il anke parti mir-rapport li prezentajtu meta titkellmu dwar l-impatt psikoloġiku fuq il-popolazzjoni hawnhekk nistaqsi jekk intam għamiltux evalwazzjoni illi jista' jkollha l-komunikazzjoni illi jista' jkollu anke l-ġurnaliżmu illi anke jiġi influenzat mill dawn l-aħbarijiet fażulli l-fake news għaliex qed tilab bl-emozzjonijiet tal-persuni. Hemm impatt ekonomiku għaliex min qed imexxi minn għat xandar dawn l-aħbarijiet fażulli ħaq jigwadanja minna. Dejjem dwar il-komunikazzjoni xinajdu dwar il-possibilità tal-istrumentalizzazzjoni tal-aħbar għal l-indirizzar tal-politika l-aħħar punt illi xtaqt insemmi huwa jekk hemmx mm, anke fil-miżuri ta' prevenzjoni li jispiċċaw il-vizzmi u manfusom sens dawn il-familji, dawn is soċjetajiet illi jkunu vittma t-tini darba minħabba ehm, għazliet illi jkunu jolqtuhom b'xi mod jew ieħor. Sargentini. Mistoqsija, Dr. Van Bolhoj, inti għat jekk qed tipprova tara ġustifikazzjoni għall-istati membri illi l-ġdida tat-terrorizmu jekkux edem din hija miżura illi sejra tfisser nefqa għolja hawnhekk għandek il-raġuni minn minħabba r raġunijiet tal-attakki terroristiċi kellek imbuttara l-leġiżlazzjoni illi kien hemm tassib dwara pal PNR u dan għandu impatt negattiv kbir. X'tip ta' politika qegħdin tissuġġerixxu illi nistgħu inwaslu għalija b'dan ir-raġunament ta' nefqa ta' non Ewropa lex miżuri dwar protezzjoni ta' dejta li ma urewx il huma validi ċew sforzati fuqna b'dawn ir-raġunamenti mill-Istati membri. L-Univer Depre. Charles. Euh, euh, Skużani, Sur President. Mistoqsija waħda xwara dak kollu li ntqal. It-titlu tal anzi sottotitlu tar-rapport huwa il-prezz tal-non Ewropa. Jiena smajtkom tajdu li jintom għamiltu eh, evalwazzjoni dettaljata ħafna tax sewa x-jista jiswa dana lill istati membri u lill individwi imma ma rajt xejn dwar il-prezz ta' non-Europa. Jina rajt informazzjoni fil-rapport dwar il-xiswilna terrorizmu, imma xejn iktar dwar eh, jina rrit ikun naf eżattament kieku kull stat membru kellu jagħmel waħdu eh, din jiġġiela din il-ġlieda waħdu. Irrid jagħmel dak kollu li qed isir bejnietna l-koll fuq eh, eh, waħdu. Jiena eh, għandi żballi li naħseb illi intom intom x'qed titkellmu biżejjed dwar dan l-aspetti ta' x'qed toffri l-Ewropa f'dan ir-rigward. Ħadd il-mistoqsija puntu minħal is sinjor Stevens issa, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz kollegi. Jiena wieħed waħdem dawk il core rapporters fuq il-rapport tal-Kumitat Speċjali fukata fuq terrorizmu. U nixtieq nirringrazzja lil kellima tal-li kontribwew lejn dan id-dibattitu fuq it-terrorizmu u l terrorizmu huwa qasam mifrux li qed jiġi koprut hawnhekk u naħseb li għandu jkollna rispett lejn id-drittijiet fundamentali dan huwa tassew ġenwinament meħtieġ. Ir-rapport jiena ħankun qiegħda nużaha sabiex inkun nista inwassal ċerta MND rapport li għandu jiġi finalizzata sa tmiem is-sena jiena tassew kuntenta bil-kontributi tagħkom lejn sejbien ta' bilanċ bejn is-sigurtà, sigurezza u l-drittijiet fundamentali li dejjem għandna nżommu ħarsna leħ. Huwa diffiċli li tilħaq dak il-bilanċ bejn is-sigurtà u drittijiet fundamentali dan huwa element illi ħankun qegħdin nittrattaw fil-ġejjieni għandek il-forzi tal-pulizija illi eh, jistigmatizzaw ċerta gruppi irridu norbtu anki ma' realtà għaliex hemm ċerta gruppi illi huma iżjed perikolużi minn oħrajn. Iżda irridu nħarsu lejn il-forum kollha ta' terrorizmu fuq il xellu u l-lemin illi jeħtieġu jiġu trattati irridu insibu dan il-bilanċ bejn id-drittijiet fundamentali u s-sigurtà. Hemm l-isfida addizzjonali fih dan l-istati membri għandek il-forzi ta' polizija, servizzi soċjali, tradizzjonijiet, lingwi. U għal daqstant irridu insibu stimul għal kooperazzjoni U jrid ikun hemm garanzija tal- l-istat ta' dritt irridu anki kooperazzjoni tajba, neħtieġu nifukaw fuq kollaborazzjoni tajba mal-awtoritajiet nazzjonali u mal-awtoritajiet Ewropej bħal Europol, Eurojust, Frontex. U mal koll li tuna valur mizjut iżda l-gvernijiet nazzjonali jridu jużaw dak li hemm disponibbli il għaliex dan kollu ġi mfassal għal loti ta' assistenza irridu nkunu ċerti illi hemm sim ta' kompetenzi fuq bosta livelli illa għaliex l-Ewropa ma tistax tissostitwixxi l-awtoritajiet nazzjonali iżda f'bosta oqsma' hemm il-bażi għal kooperazzjoni tajba u il-valur miżjud li jista' jirriżulta minna għandek in-nefqa tan non Ewropa. Naħseb hemmhekk huwa element nieqes fir-rapport nixtieq inkun naf in-nefqa tan non Ewropa stejra tkun u dan ġie fil-fatt ehm, evidenzjat preċedentement. Naħseb hemm il-ħtieġa għal evalwazzjoni tal-miżuri, ta' xnu jaħdem, x'mhux jaħdem u dan ħankunu qed naraw meta nemmen daw ir-rapport tagħna l darba ħara grazzi mill-ġdid. Grazzi ħafna tifhem li rapport iwassal għal diskussjoni iktar mifruxa. Mistoqsija minn għandi ta' malajr naf li mandkomx il-ħin biex tirrispondu kollox, però għandi mistoqsija simili għal dik tas-sur Dupri. Aħna f'dal kumitat familjari ħafna ma l-odot li qed jintużaw issa sejrin lejn l-interoperabilità, però għanna diversi odot. Għanna wkoll odot bħal mandat arrest aħna nasbu li qed jaħdmu tajjeb però fil-verità ma nafux x'inhi l-perċezzjoni, x'inhu l-vera valur miżjud. Għamiltu riċerka ta' dan fir-rapport, sibtu x'inhu verament il-valur miżjud u x'inhi l-perċezzjoni ta' dan valur miżjud. Nitkellmu dwar il-PNR, però mbagħad ma tiġix implementata, hemm perċezzjoni differenti minn tal-Istati membri ta' xinu l-valur miżjud ta' ċertu miżuri tal-Unjoni Ewropea. Xin il-perċezzjoni? Rajtu xinu il-veru valur miżjud? Dan huwa il-prezz veru. Xinu il-veru valur miżjud? Xinu il-materjal? Forsi rridu naraw dan qabel nidu miżuri ġodda anki f'termin ta' ċipersigurta' u l-interoperabilità. Tista' tirrispondi il-punti prinċipali għax kien hemm ukoll punti aktar ġenerali. L-ewwel net nifraħ li Sur Depre tal-li wara illi fil-verità dan ir-rapport għadu ma tlestix bisħieħ ir-raġuni hija illi meta inti tibda mill-kwestjoni ta' prevenzjoni, protezzjoni, il risposta Għawek għanna na ma nafux il-valur mizjut, il-rakkomandazzjoni ta' dar rapport u li konna iktar evidenza. U għawek nirrispondu koll is sinjura Sargentini il-prezz ta' non-Europa f'dan il-kas ikun illi qed tagħmel xi ħaġa però mhux b'mod effiċjenti biżejjed. Dan jista' jkun eżempju jew inkella qed tagħmel xi ħaġa u din tiġi spiża ta' drittijiet fundamentali tan-nies. U dan eh, jista' jiġi evitat permezz ta' miżuri aħjar. Mbagħad il-mistoqsija tas-Sinjura Crisbeck qed nitkellmu dwar proposta TFTS din hija xi ħaġa interessanti, irridu approċċ ġust. U rridu naraw jekk hemm valur miżju tal-qafas li diġà hemm. U jekk il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tippermettix li din is-sistema tiġi implementata għaliex il-każistika hija waħda eh, stretta ħafna. U n nmurlura u koll għal-komment ta' Signora Stevens. Inti għat illi irritu kunem bilanċ bejn is-sigurta u l-libertà, però l-ewwel mistoqsija li trid tiġi risposta hija dan iwassal iktar sigurtà dawn il-miżuri li qed nipproponu għaliex jekk m'hemmx effettività mela tista' tillimita drittijiet fundamentali però m'intix qed tilħaq il-għan. Ġifieri hemm bżonn illi ngħaddu għall evalwazzjoni Abbażi ta' dak li għandna qudiemna. Forsi dan mhux xogħol daqstant trajenti mill-lat politiku, però rridu naraw nagħmlu monitoraġġ ta' kif l-affarijiet qed isiru fil-prattika. U rridu ngħaddu mill-prevenzjoni għal meta l-persuni involuti jiġu kundannati. Kien hemm mistoqsija pertinenti wkoll li għandha x'taqsam mal-kompetenzi tal-kumitati l-oħra ta' din kamra bħal kumitat tal-affarijiet barranin. Hawnhekk nistgħu eh, naħdmu sabiex nipprovjenu terrorizmu. terrorizmu Xi ħaġa l-erna fir-rapport u diġà notajna qabel hija li diffiċli li tagħmel differenza bejn terrorizmu tal-lemin estrem u reati ta' mibeda. Differenza fil-klim però eh, ftit jawis jixxiepu rridu naraw dawn il puntu wkoll. Għaxin inka jista' jkun hemm diskriminazzjoni bejn gruppi irridu noqogħdu attenti kif niformulaw l-għanijiet tagħna b'dal qasam dwar ċibersigurtà u ir-reati ċibernetiċi. kemm mistoqsija. Ovvjament ir-reati eh, organizzati, il-korruzzjoni, dawn irridu nindirizzaw ukoll u dawn huma biss ftit mill-ħafna reati li rridu nindirizzaw mod ukoll holistiku. Grazzi ħafna. Xi punti minn ħati ukoll. Diġà il-kollega tiegħi risponda l-ħafna mistoqsijiet Però dwar dar rapport Però nistgħu navalwaw ukoll il-valur miżjud potenzjali. Ridu naraw kemm attakki kienu isiru kieku ma kienx hemm dawk il-miżuri Forsi nistgħu ngħidu illi xi evidenza turi illi ċertu nefqa tista' tipprevjeni l-attakki. Però il-terroristiċi jistgħu jibdlu l-modus operandi, ġifieri inti forsi tindirizza xi ħaġa llum però għada l-attakki jsiru mod differenti. mhuwiex qasam faċli fejn isir evalwazzjoni. Affarijiet mhumiex sempliċi. F'termini ta' impatt psikoloġiku, iva, xandir għandu rwol importanti u koll fl-impatt psikoloġiku, da' zmin 50 minuti sir tabba tak terroristiku, dan bekk jaffetwa eh, popolazzjoni ħafna kbar mill-vitmi diretti biss jekk inħarsu lejn l-evidenza li ġibarna qed naraw kif it-terrorizmu għandu impatt differenti minn reati oħra. Per eżempju, naraw il-kas fl-Istati Uniti tal-Maratona ta' Boston. Dan wassal għal inqas sodisfazzjon fil-ħajja però il-qtil ta' 20 persuna fl-istess zona ma kellux effett fuq is-sodisfazzjoni tal-ħajja. Ix-xandir żgur li għandu relazzjoni simbiotika ma' terrorizmu. Għax ix-xandir jista' ikkabbar l-impatt ta' dawn l-attakki terroristiċi. F'termini ta' familji vittmi, aħna ma konsidrajniex il-prezz f'dan ir-rapport, però diġà tkellimna dwar dan f'rapporti oħra anke fejn titħol xenofobija. Naraw li hemm konsegwenzi ta' saħħa, hemm terf ta' xogħol, il-familji jibatu. Ġifieri hemm spejjeż ukoll relatati ma' dan. Grazzi ħafna. Hemm xi kumenti oħra? Le. Mela, il-punt hawnhekk huwa li naslu rapport li jgħid x'inhu il-valur miżjud ta' dak illi qed nagħmlu fl-Ewropa fil-ġilda kontra terrorizmu, però din hija xi ħaġa li fiġli li tqisha tista' tqis dan f'żon individwali. tara xinu il-valur mizzju ta' sistnejn, tal-investigazzjoni, però diffiċli li kollok il-pakket sħie. Dan di mish kritika. Ir-raġuni ta' dan id-dibattitu u ir-raġuni għaliex il-komitat jaħseb illi um, Din hija kwistjoni importanti hija għaliex għandna nafu li hemm valur miżjud, però rridu nkejlu dal-valur miżjud. Issa qed nitlu faqsma bħal reati ġibernetiċi. Hawnhekk għandna bżonn ta' interoperabilità. Hemm ukoll kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali, kwistjonijiet prattiċi, għalhekk aħna nixtiequ nkomplu fuq dit-triq Din hija l-opinjoni tiegħi. Grazzi ħafna lill kollegi ta' diskussjoni intelligenti u grazzi għal ħidma ta'kom ukoll. Grazzi tal-li irrispondejtu għal mistoqsijiet anki f'ħin ristret. Ovvjament id-diskussjoni sar inkompluwa. u grazzi wkoll ta' servizzi li qed nidu mill-PRS. Grazzi ħafna kollegi, sanaddu ngħaddu punt li So colleagues, we move straight to point 10, which is... Kollegi nadu għal punt 10. Il l-opinjoni tal-Eurojust għal kooperazzjoni il- mal-Albanija il-Parlament huwa konsultat però ma jistax jibdel kontenut tal-ftejjim, ġifiri dan huwa metodu tipiku ta' dan il-ftejjimiet bejn jiraġastu u terzi għanna skadenza sa meta rridu nagħtu risposta tal-Kunsill Un għalek nistaqsi l-membri sabiex jikonsidraw biss emendi verament meħtieġa. Iġifiri emendi proċedurali, issa sernadi il-rapporter, għal sernadi kamer l rapporter tana, Signora Ferrara, sabiex prezenta il-rapport, abbozz ta' rapportanzi ta' Grazzi President, jina dejjem saħat fuq ir-rwol fundamentali li għandha il-kooperazzjoni bil autorità ġudizzjarji fl-investigazzjoni u il-prevenzjoni tar reati gravi fosthom it-terrorizmu u l-kriminalità organizzata. L-attivitajiet kriminali tal mafina nafu perfettament illi ma jafux konfini u lanqas biss huma limitati għall-Unjoni Ewropea huma l-istess bħal kumpaniji multinazzjonali urdu naħdmu mod effettiv biex inwaqfu il-ħidma tagħhom skont Europol il-gruppi kriminali Albaniżi huma involuti fit traffikar ta' droga, korruzzjoni, il-ħasil tal-flus, il-prostituzzjoni u traffikar tal-bniedmin. L-Albanija ftit mil il-bot tinsab mill-Italja u għal dasant l-Italja hija um, art naturali għall attivitajiet kriminali ta' din il-mafja jiena bekk naqbel mal-kooperazzjoni bejn Eurojust u l-Albanija u kwalunkwe ftejm li l-Aġenzija jista' jkun tista' tikkonkludi ma' pajjiżi terzi li jippermettu l-identifikazzjoni tal-kooperazzjoni tal-awtoritajiet ġudizzjarji. Jiena ċerta li dan ir-rapport jgħin il-ġlieda kontra dawn ir-reati gravi u Dan huwa fl-interess kemm tal-Albanija u anke tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Sa issa l-Aġenzija ġa temmet xi ftehimiet ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fosthom l-Istati Uniti, in-Norveġa, l-Iżvizzera u l-Maċedonja. Dawn il-ftehimiet kollha għadhom ftit wisq biex ikonna impatt ġenwin fuq l-attivitajiet kriminali u dasan li tama illi fil-ġejjin naraw iżjed konklużjonijiet ta' ftejmet sabiex ikonna investigazzjonijiet iżjed effettivi u azzjonijiet ġudizzjarji aħjar anki meta l-attivitajiet ikunu jaqbżu l-frontieri tal-Unjoni Ewropea fil-dawl anki tal-proċess ta' subjet tal-Unjoni Ewropea l-Albanija għamlet progress importanti fil-rigward ta' ġida kontra kriminalità organizzata kif fil-mod ta' kif qed joqorbu lejn il-prassi u ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Issa emendaw il-kodiċi ta' proċeduri penali um, u saru anke xi miljiet importanti fil-konfiska tal- beni kriminali, iktar tal-atta prevenzjoni, fil-fatt hemm kooperazzjoni ola mal-Istati tal-Unjoni Ewropea fil-waqt li dik mal-awtoritajiet tal-Pulizija teħtieġ tittejjeb. Il-ftehim il-ħajja prova l-Parlament jipermetti li stitjieb din il-kooperazzjoni u ħna qegħdin nittamaw li riżultati jkomplu jgħinu biex jkun eh, hemm intensifikar ta' ġidda kontra l-ħasil tal-flus, n-maqfu trafikar tal-persuni u droga u anki jirna xinna naqsu u naħtfu l-ura dawn il- Liħu l-gwadan mill-attivitet kriminali. Uh, Grazie ħafna, Signor Ferrara. Hemm xi intervent? Issur. Sur Statina. Se nitkellem fil-bilingwa tiegħek il il-headphones jina shadow rapporter U ehm, aħna ovvjament nappoġġaw dak li qed tipproponi r-rapporter fuq il-kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Albanija. L-Albanija hija pajjiż kandidat, jiġifieri danna se jġibilha ħafna vantaġġi ġlida kontra l-kriminalità organizzata u t-terrorizmu hija xi ħaġa li għandna nħeġġuha għalhekk aħna rridu inkomplu in Eh, nipromovu din il-kooperazzjoni permezz ta' dan il-ftejim il-ġdid nistaw nintegraw l-Albanija fl-istrutturi istituzzjonali ta' l-Europa u niftħu it-triqa sħubija tal-Albanija fl-Unjoni Ewropea. Thank you. Sorry, I should have mentioned Mr. Titino. Grazie ħafna, Iva. Nistaqsi sam l-inti shadow tal-PPE għal dal-fajl. U għanna u koll l-Signora Grisbeck pala shadow. Grazzi, xie żewġ punti malaj malaj minnaħat tal-grupp parlamentari tiegħi. Iva dan ir-rapport prezentat mill-Eurojust jider illi huwa fażi importanti ħafna. Jiena bħala shadow rapporteur nishti eh, nistiden lil eh, teams biex japprovaw il-kontenut tiegħu dan ftejim bejn l-Eurojust u l-Albanija. Din hija kooperazzjoni ma' pajjiż ġar tagħna biex inkunu nistgħu niġġieldu kontra traffikar, kriminalità organizzata u anke l-ġlieda kontra terrorizmu. Tieni punt biex nagħlaq walli dana jippermettilna biex niftakru eh, kemm importanti l Eurojust li huwa indispensabbli f'dak li għandha x'aqsam mal-kooperazzjoni ġudizzjarja u li permezz ta' Eurojust hemm il-possibilità illi ikun hemm kooperazzjoni intelligenti u mill-qrib bejn il- um, il uh, il-kriminalità organizzata u il-terrorizmu. u ħaġa tajba li dan kollu issa qiegħed juħroċar. ċar. Very much um, and grazzi ħafna grazzi li rapporter tagħna Jena nissuġġerixi li nżommu ma linja li hija suġġeriet il-skadenza hija wkoll 31 ta' Awwissu. Ġifieri jekk għandkom xi emendi, jekk jogħġobkom żommu ma' emendi proċedurali biss u nsegwu linja wkoll tal-rapporter. Laura xtaqt tiżid xi ħaġa, le grazzi tajjeb ħafna u grazzi tal-ħidma tiegħek li l-kull shadows Grazzi. So colleagues, we can now proceed. Kollegi mela nadu għall-aħħar punt ta' dalodu. Nil-għaw oh, lil buro tal-Forum Ewropew dwar l-Immigrazzjoni. Forsi nista' ni ftit. Maybe, maybe I can introduce the, while, while colleagues are coming. Forsi nista' nintroduċi l-punt waqt il-kollegi jersqu l-innata qudiem tal-Kamra. Jiena fil-fatt nilqa dal komitat il-Buro tal-Forum Ewropew dwar l-immigrazzjoni għal dawk li ma jafux dan il-forum huwa mil-keze u mid-DG Home tal-Kummissjoni Ewropea. Illum għandna llum il mana għanna l-Katri Sive, Suve, li rappresenta l-Pikum, il-pjattaforma l-kooperazzjoni internazzjonali għall-immigranti bla dokumenti, Silvia Giulini, ġenerazzjoni 2.0 għal drittijiet ugwaljanza u diversità, organizzazzjoni mm, NGO, b'nies ta' oriġini differenti li jaħdmu flimkien biex jipromovu l-partiċipazzjoni daqs fis-soċjetà. Daw ser jidraduċu id-diskussjoni għanna u kol manna l-qadem kumċu ma nafx i-pronunċajt sew dan l-isem minn Unity mill-Konfederazzjoni ġdida tal-Negozji Ewropej għanna sur Christian Pirvulescu u kol mill-keze, skur li ser jirrispondu għal kolmkom istoqsija li tistat un waqt id-dibattitu nil-għaw kol l-senjura Laura Laura Ansi Corrado mill-DG Home li għaw kol parti mill-Buro. Janar li għada rappresentanti tal- il-buro tal-forum diġa ippreżentaw ix-xogħol tagħhom fil-libe u bilna illi kolna laqat regolari dwar ir-riżultati. L-aħħar laqat tal-forum saret fis-6 u s-7 ta' Marzu ta' din is-sena u suġġett kien lejn suq tax-xogħol iktar inklusiv għall-immigranti. Eh, naħtfu il-potenzjal billi eh, nindirizzaw l-sfidi il-ħidma tal-IMF hija ta' interess kbir għal-libe, speċjalment fejn titħol l-integrazzjoni kol niktar eh, veduta ċara tal-pożizzjoni tas-soċjetà ċivili l-integrazzjoni hija si aktar priorità fl-aġenda, il-tħul minn pajjiżi terzi qed eh, jonqos però hija kwistjoni li qed isir iktar politika. Nixtieq ngħaddi l-kelma l-ewwel lis-Sinjura Suva le mhux ser tibda imela, tista' tibda Silvia, għandek ħames minuti ta' introduzzjoni. Grazzi wkoll il dawk il-kollegi li beqgħu hawnhekk għad-diskussjoni ta' wara l-preżentazzjoni. Nadi kalma lil Silvia. Grazzi l tajba jina Silvia Giulini u jina flimkien mal-kollega nirrapprezenta l-organizzazzjoni ta' soċieċi ċivili eh, fil-forum. U l-ewwel laqgħa tal-forum kienet fl-2015 kien hemm kollaborazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Keze. Kien hemm żvilupp tal-forum tal-integrazzjoni Ewropeja li sar bejn l-2009 u l-2014 l-ewwel laqa kellha x'taqsam mal suq ta' xogħol l-immigranti kien hemm ħafna rappreżentanti tas soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet, kien hemm fil-fatt 280 Kien hemm ukoll rappreżentanti mill-Istati membri u mill-istituzzjonijiet Ewropej flimkien mal-awtoritajiet lokali. Il-forum din is-sena beda bix xhieda ta' żewġ immigranti. Xhieda minnhom ifukat fuq il-fatt illi huwa faċli ħafna illi tasal fl-Unjoni Ewropea b'mod legali u kemm titla fil-dokumenti ta' malajr fil-fat dawn jistaw jaslu fl-Unjoni Ewropea b'mod legali, però isibu ruħom minar dokumenti. Ix-xhieda l-oħra tkellem madwar diffikultajiet pratiċi bħal dik tal-lingwa jew diffikultà li tiftaħ kont bankarju, il-forum beda b'dawn iż-żewġ xhieda anke għaliex il-forum xta' illi jenfasizza l-importanza illi nikkonsidraw l-immigranti fil-teħid ta' deċiżjonijiet. Dan huwa importanti. Umbat il-forum tqassam workshops skont il-ħiliet. Kien hemm eżempju l-isfruttament tax-xogħol, id-diversità fuq il-post tax-xogħol u dwar il-ħiliet mod partikolari edna li importanti li niġbru data dwar il-ħiliet u l-informazzjoni. Rridu u database li kolla żewġ riżultati minnaħa li migranti ikunu jistgħu jiġu rikonoxxuti għal ħiliet tagħhom li forsi mhumiex dawk standard u minnaħa l-oħra d-dem jista' jiġi informat dwar daw il-ħiliet mhux standard u forsi jkollu eh, irridaw l-bżonni li mm, iħaddem lil dan l-immigrant. Irridu naraw il fat li immigrant ma jkollux id-dokument fideħ pero jista' juri prova nuqqas informazzjoni għal min ħaddem per eżempju li ma jkunx jaf dwar dawn dan it-tħul. Hemm diffikultajiet biex jiġu mħadma dawn l-immigranti minħabba wkoll il-qafas ta' politika, per jista' jkun hemm inċentivi għal min ħaddem sabiex fil-fatt ħaddem immigrant. Irid ikun hemm iktar inċentivi bħal pereżempju biex min ħaddem iħaddem lill-immigranti. Irridu wkoll nagħtu taħriġ fejn titħol id-diversità, però taħriġ ukoll lill-immigranti sabiex ikun aktar konxi mis-sitwazzjoni li jistgħu jaffaċċjaw irid ikun hemm regolizzazzjoni wkoll. Hemm ukoll nuqqas ta' aċċess għal ġustizzja dan l-aċċess għandu jkun għal kulħadd ikun xikun l-istat tal-persuna. Dan huwa importanti sabiex nevitaw l-isfruttament fuq il-post tax-xogħol. awtorganizzazzjoni u id-difiża tagħhom infushom. Irridu wkoll nintroduċu kwoti fuq il-post fuq fis-suq tax-xogħol għall-immigranti. Grazzi ħafna. Il-kallima li jmiss, grazzi ħafna, xtaqt namel xi żewġ kummenti, forsi nista' nitkellem dwar it-triq il-qoddim, il-pjanijiet li għandna sena d-dieħla xtaqt nenfasizza kwestjoni li ġiet indirizzata fata mis-sessjonijiet ta' din is-sena ġifri fl-aħħar forum. Aħna konna interessati fil-kwistjoni tal-finanzjament minna tal-Unjoni Ewropea u ser niddiskutu l-MFF illum ukoll. Kien hemm ħafna interess minna ta' soċjetà ċivili x'inhu mal-finanzjamenti, kif jaħdmu, kif jistgħu jaħdmu aħjar l-immigranti għas soċjetà ċivili, però hemm ukoll ta' burokrazija diffiċli, nuqqas taftejjin, diffiċli li s-soċjetà ċivili tasal għalihom Aħna dejjem nagħmlu revizjoni u nistaqsu l parteċipenti jgħidulna li ma sessjoniet kienu l-iktar eh, importanti, l-iktar interessanti u il-parteċipanti għallunna li di sessjoni kienet diffiċli sabiex jifmu rridu għalek nitkalmu dwara iktar sabiex is soċjetà ċivili tamel iktar programmi taħt għamif u kol però is-soċjetà ċivili mhux qed tifhem kif jista' jkun hemm involviment. Ħafna pajjiżi ma jassorbux il-finanzjamenti, il irridu naraw kif ikun iktar faċli hemm ukoll il-kwistjoni ta' tibdil politiku għalhekk il-gvernijiet minn ġurnata l-oħra jistgħu inneħħu il-finanzjament tal-programmi tal-immigrazzjoni, kif nistgħu niżguraw li jkun hemm kontinwità, flessibilità wkoll u mm, nindirizzaw eh, il-fondi din hija tema kontinwa kif nistgħu infemmu ma taħjar dawn is-sistemi li s-soċjetà ċivili u għandna wkoll għandu komment dwar l-aħħar edizzjoni. Diġà kellna diskussjoni dwar x'nistgħu niddiskutu fil-futur. diġa' fil-snin passa li għaddew ifukajna fuq integrazzjoni, per eżempju jekk fid-dibattitu tixtiequ tqajmu xi kwistjonijiet ta' tħassib li tazbu illi għandhom jiġu indirizzati aħna nilqgħu bil-qalb kollha waħda mill-ideati jew wkoll illi inħarsu lejn il-pad globali dwar tal-immigrazzjoni u r-refuġġati kien hemm ħafna impenji li ttieħdu u rridu naraw kif nimplementaw dan kollu fuq livell Ewropew din hija idea. Naħseb illi s-sentiment ġenerali huwa illi l-koll nafu x'inhi situazzjoni sitwazzjoni politika u s-soċjetajiet ċivili kienu f'sitwazzjoni diffiċli għax mhux qed naraw riżultati forsi. Mhux qed isir tibdil dejjem noħorġu tal-lieva bażikament però rridu nifukaw fuq is-suċċessi żgħar il-motto tiegħi għasni li ġejjin hija li l-ikbar ħaġa huma l-affarijiet iż-żgħar irridu nifukaw fuq l-aħjar prassi, fuq eh, il-punti li rridu niddiskutu mal-gvernijiet u naħseb illi fil-forum rridu naraw ukoll kif ninvolvu aktar il-gvernijiet sabiex ikun hemm ukoll diskussjoni ma' soċjetajiet ċivili u naraw kif nistgħu naħdmu flimkien niffokaw fuq soluzzjonijiet pragmatiċi għal ċertu problemi. Grazzi ħafna, kadri. Eh, wata niket li nisma l-qatt ma nirpu dejjem norġu tarifa telifa. Grazzi għal dawk il-prezentazzjonijiet, issa nibdew id-diskussjoni, però Eh, il-mistoqsijiet jistgħu jitresqu lejn kwalunkwe membru tal-forum. Nibdew b'Kristin. Grazzi, President. Grazzi ħafna, grazzi lil forum għall-immigrazzjoni għall prezentazzjoni ta' xogħol li tintom tamlu jina naqbel mal-filosofija ta' dak li intom għattu l-immigrazzjoni miex problema li aħna rridu niffaċċawha, rridu neħdu atteġġament pożittiv lejha u nqiswa bħala soluzzjoni rridu nintegraw il-migranti tagħna b'mod aħjar fis-swieq tax-xogħol l-ewwel neta li huwa importanti għall-integrazzjoni u l-aċċess għal kundizzjonijiet tal-ħajja deċenti imma anke għal raġunijiet purament ekonomiċi l-popolazzjoni Ewropea qiegħda tixjieħ u l-isfidi demografiċi qegħdin jikbru. Għalhekk aħna għandna bżonn ta' dejjem aktar ħaddiema Imma qed naraw li għad baqa' ħafna xogħol xi jsir imma nintuna wkoll ċerti riflessjonijiet diġà ġew meqjusa f'din l-assemblea b'mod partikolari aċċessi semplifikata suq ta' xogħol, l-apprentiz u tal-lim tal-lingwa tal-pajjiż li qed jilqaħħom li huma importanti sabiex dawn il-persuni jsibu xogħol Għanna rapport ta' Sofie illi votajna liħ fl-2017 aħna konna tlabna l pajjiżi jizguraw li dak li jitolbu jkollhom aċċess għas suq ta' xogħol menu xarrejn wara li jkunu talbu l-azil jkollhom aċċess għal eh, lezzjonijiet tal-lingwa. Il-mistoqsija tiegħi ġenerali imma naħseb li hija waħda importanti kif nistgħu nikkonvinċu f'dan il-klima politika eh, li qegħdin ngħaddej fiha illi rridu ngħinu u ninvestu fil-immigrazzjoni. Hemm bżonn ta' rieda politika biex dan kollu jsir. Of course, I would add to that, Christine, the issue of... Unżid ma dak li qalet Christine il-kwistjoni tal-valur miżjuta hawnhekk fl-Unjoni Ewropea fejn l-integrazzjoni hija kwistjoni komplikata ħafna l-involviment tal-Unjoni Ewropea u dan fejn nifsu huwa komplikat, però għandi mistoqsija oħra. Għanna numru ta' kollegi jixtieq jitkellmu sa' Sinjura Kienge. Grazzi, grazzi Claude. Mela, l-ewwel nett Nibda b'ringrazzjament għaliex oġbitni referenza li saret għal Global Compact. Għaliex dan juri li l-ħidma ta'kom u l-analiżi tagħkom tieħu viżjoni wiesa li tmur lil lejn mill-ġestjoni tal-fenomenu tal-immigrazzjoni fuq livell ta' stati membri żewġ kummenti Mela, l-ewwel nett, meta nitkellmu dwar l-immigrazzjoni, ġifieri anki l-integrazzjoni, nixtiequ nibdew billi naraw anki l-modijiet legali għal raġuni waħda. Jekk nikkonsidraw illi l-fenomenu migratorju kollu kemm hu minħal waħda. Vedin naraw immigranti li jaslu li huma preżenti fuq territorju illi m'għandhom statut ta' min qed jitlob ta' rifuġjat li jkunu jeħtieġu xorta waħda miżuri għall-integrazzjoni tagħhom jiena nixtieq ngħid li l-Kummissjoni anki rat il-bidla ta' direttiva oħra dik tal-Blue Card tal-mhux biżejjed iżda huwa punt satlu illi juri ħtieġ isir għal mobilità biex nnejnu il-min jixtieq jiġi fl-Ewropa jaħdem bħala migrant ukoll. Neħtieġu politika ta' integrazzjoni usa u ola anke fuq livell ta' stati membri sabiex il-min jasal l-Ewropa ira li ġew imċela jitilqu l-art nattiva tagħhom nippermettulhom jibdew jikkunsidraw possibiltajiet ta' impjeg Żewġ problemi nara jiena l-ewwel nett wieħed fuq livell legali iżda anke mill-lat leġislattiv. Il-kuntest li qed jinbidel il-kriżi ekonomika laqtet lil kulħadd u l-Ewropa diġà għandha individwi fuq it-territorju bosta ma adattawx ruhom min jitlef l-impik u ma jirnexxilux jisib xogħol ieħor fi żmien stipulat jitkeċċew, jitħallew barra mis-sistema u jaqgħu fidejn il-kriminalità organizzata jew inkella dawk li aħna naraw li qed jiġu sfruttati. Nitkellem per eżempju unek l-Italja, iżda dan jotta anke għal pajjiżi oħrajn fejn għandek nies li spiċċaw vittmi tal-suq tax-xogħol innifsu għaliex m'għandhomx dokumenti. U għal stant il-liġi għandha tinbidel hemm ħtieġa u involviment ola minħa tal-istati membri fiħdan il-modijiet li tħallna li jom sabiex niċċaraw li dan huwa punt essenzjali kull stat membru jeħtieġ jirvedi l ġiet tiegħu fid-dawl tal-kuntest li kull ma jmur dejjem jinbidel u nala punt ieħor. Illum il-ġurnata għandna bżonn ta' pjattaforma tal-aħjar prassi, neħtiġu nitkellmu dwar dan iżjed ta' spess, hemm ħafna prassi, l-isfida l-kbira hija l-integrazzjoni u hemm ħafna prassi tajba. E, pjattaforma importanti tippermetti li s-sistema u li jkollna anke situazzjoni aħjara għalina aħna li ninsabu fl-istituzzjonijiet biex din tkun toffri frott fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea. Kollha kemm grazzi. Thank you, Cecile. And Barbara Spinelli. Grazie. Ħafna a Barbara Spinelli. Grazie, President. Se nikkommenta fuq ftit eh, punti illi għajmet Cecile jina nishti eh, nirringrazzjakom għal rapport li huwa verament tajjeb u importanti fil-futur nitlobkom illi teżeminaw aktar, mod aktar dettaljat huma dawk il-fenomeni ta' sfruttament illi jixbħu ħafna il-jasar Aħna dejjem eh, nitkelmu kontra dawn il-prassi, pero f'pajjiżi oħrajn, pero naraw li jeżistu f'pajjiżna wkoll il-fenomenu tal-kaporalat eh, fil-naħat isfel tal-Italja, ma mhux biss għaliex issa qed jinfirex dan huwa fenomenu ta' xogħol li huwa xogħol fil-jasar il-kollegi forsi l-oħrajn ma jafux eżattament x'inhu ma mal-kapporal huwa medjatur illegali illi fittex li jirrekluta eh, nies għal nom ta' eh, impriża agrikola jew eh, bidwi biss b'salarji verament ħlas verament baxx u separatament minn dak kollu li huwa legali l-ħaddima huma imħalsa madwar 15 euro għal ġurnata ta' xogħol ta' 10 sigħat. Dan huwa kontra ir-regoli kollha u hija sitwazzjoni li tqarreb ħafna lejn il jassar biex ma nitkellmux dwar fejn jgħixu dawn in-nies forsi rajtu xi dokumentarju dwar dan fil-naħat isfel tal-Italja dawn il-ħaddiema mexxija mill kimsejħa sejħa kaporali Eh, jixbħu dak li rajna fil-film Miracolo a eh, Milano fejn hemm dawn eh, l-irħula li huma mhux deċenti għandis li jgħixu fihom. Umbat intom semmejtu eh, l-empowerment, l-abilitazzjoni tal-dawn il-ħaddima eh, migranti. jina toġobni l-ideja li nisqu iktar fuq l-aħjar prassi li u ukoll l-auto-organizzazzjoni tal-xogħol ta' dawn l-immigranti b'mod partikolari fl-ekonomija soċjali u eh, solidari li huma sma fejn hemm eh, ħafna NGOs li huma attivi fihom NGOs speċjalizzati fil-integrazzjoni tal-immigranti u l-aħħar punt fost dawn l-NGOs forsi din hija eh, provokazzjoni imma fost l-NGOs li semmejtu hemm waħda illi ma tantx tissemma hija l-Knisja Kattolika b'mod partikolari fl-Italja. L-Knisja Kattolika bħalissa edha tagħmel dak li suppost jagħmel l-Istat il-kwistjoni il tal-vapur tal fejn kien hemm il- l-immigranti maqbudi fuq ma setaw xinżlu l-art għaliex il-gvern marriċ, din il-problema solvita il-Knisja Kattolika. U il-Knisja Kattolika u koll irridu neħu ftejim maħħa Eh, rridu nsibu naslu għalftejn bejn l-Istat u l-Knisja sabiex ir-regoli kollha tal-Istat ikunu osservati wkoll mill-perspettiva tal-drittijiet eh, tal-ħaddiema u anki non-diskriminazzjoni reliġjuża. Grazzi ħafna. Thank you, Barbara. It's not a controversy. Grazzi ħafna, Barbara. Mhux punt kontroversali fil-fatt meta konet niddiskutu il-pat globali il-Knisja Kattolika ġiet imsemmija bħala dawk it-tieni mill-lista ta' dawk li jipprovdu għajnuna tajjeb illi tissemma u kol. Issa, Birgit. Grazzi ħafna, Claude. Aħna qed ħafna affarijiet hemm eh, l-istat formali legali ta' immigrant u mbagħad hemm x'nistgħu nagħmlu sabiex dawk li qegħdin hawnhekk jiġu integrati x'jistgħu jagħmlu l-NGO sabiex itejbu dis-sitwazzjoni dwar dak li qalet Barbara Spinelli. Din hija sitwazzjoni interessanti għaliex minnaħa qed nitkellmu l-aktar u mhix bis-sitwazzjoni fl-Italja dwar nies li qatt ma staqsewa l-azil però jridu biss jaħdmu u jaqlaw il-flus, però m'għandhomx stat legali, m'għandhomx permess uffiċjali sabiex jibqew fil-pajjiż u jaħdmu, però jisibu nies li jajdu l iva tista' taħdem miegħi u peress li m'għandhomx stat legali u ma jixtuqux jistraqsu għal dal-istat għax jibżgħu li jindbatu l-emmek, dawn jis sbuċċaw sfruttati. Aħna fl-istati tagħna ma rridux immigranti illegali, però minnaħa ikun hemm minnaħa l-oħra hemm nies illi jgħidu tajjeb li qiegħed hawnhekk għax tista' taħdem għalija f'kundizzjoni tiżina ħafna, ġifieri hawnhekk irridu nkunu ċari, irridu mm, naffaċċaw il-verità. Jew ngħidu lil dawk l-immigranti li jixtiequ jaħdmu illi m'għandniex xogħol għalihom, Iġifiri, sfortunatament se jkollna nibatukom lura lejn il-pajis tal-urġi ta'kom jew inkalla ngħidu tajjeb ħafna għax verament għandna xi postijiet tax-xogħol però ma nsibux nies mill-pajis tagħna stessa biex jaħdmu. Ġifiri, nilqawkom, però mbagħad irridu nagħtuhom l-istat uffiċjali, legali, però jridu wkoll jaħdmu l-istess kundizzjonijiet tal-ċittadini. Umbagħad għanna dawk li qed l-azil li joqogħdu fil-pajjiżi tagħna għandhom stat legali u f'dan il-każ ngħidu għalfejn ma jistgħux jaħdmu jekk għandna postijiet ta' xogħol għalihom. U din l-istoqsija mhux biss ma toċ biss għal dawk li diġà ħadu l-azil, però għal dawk ukoll li għadhom fil-limbu ma jafux jistgħu xibqgħu jew le. Jekk dawn jistgħu jaħdmu, jekk għandna postijiet ta' xogħol għalihom dan jista' jkun il-każ ukoll xi żoni tal-pajjiż tiegħi. Hawnhekk pereżempju għandna ċertu, nuqqas ta' ċertu ħiliet, ġifir nistaw inħarġu lil dawn in-nies. F'termini prattiċi rridu naraw kif norganizzaw kollox hemm diffikultajiet għall ngo sabiex ikollhom il-budget sabiex jaħdmu mod pratiku fuq l-integrazzjoni. L-immigranti jridu e, jisiru jafu l-post, jitalmu l-lingwa u l-komplament. Naħseb irridu ħarsu li situazzjoni differenti fil-pajjiżi tagħna u mhix biss is-sitwazzjonijiet politiċi, però wkoll kif il-pajjiżi huma organizzati minn livell nazzjonali għal livell lokali u għal livell nazzjonali li jieħu l-fondi jew inkella il-flus imur mill livell nazzjonali għal livell lokali, ġifir trid tikkuntattja ċertu eh, organizzazzjonijiet lokali sabiex tieħu l-flus. Fil-pajjiżi dawn is-sitwazzjoni huma differenti. Tajjeb illi naraw dan kollu għax hemm effett fuq kemm fil-fatt jittieħdu l-finanzjamenti. Nistgħu nsemmu il-Fond tal ażil u l-Immigrazzjoni Ewropew. Però hemm fondi oħra jekk l-istati membri jixtiequ partijiet minn fondi oħra jistgħu jintużaw ukoll għall-integrazzjoni. Nixtieq inkun naf jekk kellkom xi esperjenza ta' din it-tip x'tip ta' fondi qed jużaw x'NGOs huma involuti kemm huwa diffiċli jew faċli li taħdem mal-amministrazzjonijiet uffiċjali mal-awtoritajiet. Jekk dawn l-awtoritajiet jihdu xpjaċir bil-kooperazzjoni tal-NGOs jew idea omx. Grazzi ħafna. Dwar il-kwistjoni ta' l-integrazzjoni u l-aċċess għal finanzjament tal-Unjoni Ewropea, jina kont naħdem f'NGOs qabel ma ġejt elett u iħassibni il-fat li Bħalissa għandna tant finanzjament kif semmit il sinjura Sippel għandna finanzjamenti kbar u il-Kummissjoni wkoll tinkoraġina sabiex nużaw ukoll il-fondi għal l-integrazzjoni, però għandna wkoll fondi oħra speċifiċi. Però imħasseb dwar il-fatt li qegħdin situazzjoni politika diffiċli fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea ir trittur li għettin fl-integrazzjoni, però l-NGOs, is-soċjetà ċivili, irridu jieħdu dawn il-finanzjamenti b'mod iktar faċli. irridu ikun hemm ovvjament il-kontrolli, però fl-2018 irridu nkunu nafu ma' min qed naħdmu maħniex qegħdin fit-tminijiet hemm ċertu NGO stabiliti. Naseb mill-Eurocities qed jgħidu li s-soċjetà ċivili għad għandha diffikultajiet sabiex ikoll aċċess għal daw finanzjamenti. X'inhu l problemi Dejjem kien hemm problemi. Qatt ma kienet xi ħaġa faċli, però l-affarijiet huma iktar diffiċli milli messhom ikunu. Hemm kumitati involuti fil-fondi anki l-kumitat tal-budget. Però importanti dan il-punt f'dan iż-żmien u jadbis mhux għar-refuġġati iżda wkoll lill immigranti li jgħixu fil-pajjiżi tagħna anki dawk ta' tini ġenerazzjoni. Hemm problema wkoll bil-razziżmu. Forsi tistgħu tatuna iktar dettalji dwar x'jiġri meta fil-fatt l-istati membri jieħdu l-flus. Għax huma jieħdu l-iktar flus. Forsi anke l-Kummissjoni tista' tirrispondi għal din mistoqsija. Naf li hija mistoqsija li kulħadd jistaqsi, però x'inhi s-sitwazzjoni attwali eh, anke fid-dawl ta' dak li qed jiġri fl-Istati Membri? Xi ħadd li jixtieq jirrispondi? Mela, żewġ punti l-ewwel biex in uh fid-dawl ta' dak li ntqal fuq l-aċċess għas-suq tax-xogħol, l-isfruttament u mistoqsija dwar finanzjament. Nibda b'dak. Aċċess aktar ta' malajr u eh, l-isfruttament u n-nuqqasijiet ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol jiena naqbel 100% li iva rridu nkunu onesti, pragmatiċi U eh, l-iktar ħaġa li tifrustrani hija li dan kollu mhux qed isir il-fatti qegħdin hemm l-argumenti wkoll. M'hemmx ma baqax x'jingħad. Ma dawn id-deċiżjoni politiċi xorta mhux qed jittieħdu. Ħantikom eżempju. Jiena eh, mill-Estonja lek insegwi l-istampa fil- tal-Estonja, ma nafx hekk hawn xi ħadd eh, xi membru tal-Parlament mill-Estonja hawnhekk, imma hemm ħafna bżonn ta' ħaddiema li hemm ħafna nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol tagħna anki għal ħaddiema li ma tantx għandhom kwalifiki hemm sistema ta' kwoti għal ħaddiema li huma kwalifikati ħafna, imma sa marzu ta' din is-sena kienet diġà ntlaħqet ġifieri hemm ħafna e, negozji fl-IT, eċetera, ma sa marzu tkun diġà intlaħqet il-kwota. U issa il- il-gazzetti li jindirizzaw id-dinja tan-negozju jgħidu aħna se jkollna nitilqu minna għax mawx ħaddiema. ġifieri dawn huma eh, fuq il-impjiegi li huma eh, impigi speċifiċi mum jirreferu koll għal ħaddima li mumiex ħaddima kwalifikati. Ġifiri fil-gazzetti ta' dinja tan negozju ehm, ħareġ dan l-appell per eżempju kien hemm xi kiosks li kienu qegħdin jitolbu e ħaddiema barranin għalu li aħna ma nistawx ma nistawx insibu ħaddiema għaliex anki il-qat f'pajjiżna huwa ftit li xejn. Huma bħala Eh, negozju x'kellhom jagħmlu, kellhom innaqsu sigħat tax-xogħol fis-16 il-ħanut tagħhom għax ma kellhomx biżżejjed ħaddiema għaliex aħna fl-Estonja għandna wkoll liġijiet tax-xogħol li huma tajbin ħafna, pereżempju l-overtime jitħallas bid-doppju jew iktar mill-, mill sija soltu anke x xogħol il-ħadd u xogħol fil- fil-ġranet ta' festa pubblika u huma qegħdin jitolbu soluzzjoni jridu iktar migranti li jiġu f'pajjiżna biex jaħdmu. Imma le l-għażla ta' politika x'kienet illi jaddu għad-drittijiet tal-ħaddiema minn flok ma dan jkun indirizzat mill-kontest tal-Ministeru tal-Intern. ippreferu illi morru qoddim il-Ministru għall-Affarijiet Soċjali u jerġaw jibdlu il-liġijiet tax-xogħol sabiex issa aktar faċli li eh, wieħed m'hemmx għalfejn ħallas il-sijat ta' Sara eh, b'doppju u jiġifieri id-drittijiet tax xogħol issa tnaqsu għal kulħadd u dan imur kontra il-loġika din mhijiex l-aħjar għażla għaliex kulħadd issa se imma m'hemm ebda politiku illi se jgħid ejjew ħandaħlu iktar ħaddiema barranin kif qed jitolbu n-negozjanti. Ma nistawx għaliex il-votanti ma jridux dan. U aħna bħala soċjetà ċivili qegħdin nippruvaw nresqu l-argumenti kollha dak kollu li kellu jingħata għadnieh ma nafux naqdu nagħmlu iktar imwaħlin. Hija sitwazzjoni verament uh, uh, frustranti naħseb li Laura se tagħti iktar informazzjoni dwar fejn qegħdin naf li għamlu eh, studji biex jaraw kif eh, nistgħu naqdu lill migranti aħjar u nittamaw illi l-verżjoni l ġdida se tkun imtejba mela f'sitwazzjoni ideali Eh, għandu jkun hemm il-gvernijiet nazzjonali illi jiddeċiedu kif se jipprogrammaw il-flus li jirċievu taħt sma ta' politika differenti mill-AMI ma' soċjetà ċivili, mal gvernijiet lokali, ġifiri ikun hemm proċess ta' ta' deċiżjonijiet kollettiv dan isir f'ċerti pajjiżi imma mhux fil-pajjiżi kollha. <coughs> Umbat il-programm isir pjan nazzjonali għal kif għandhom jintnefqu l-flus mod kollettiv. U ma nafx jekk ikun xemm ukoll involuti il-gvernijiet nazzjonali. F'ċerti pajjiżi il-gvernijiet għamlu diffiċli ħafna s-soċjetà ċivili qed ikunu verament irraġonevoli tajtu li soċjetà ċivili qed tajt li aħna m'għadniex nitolbu dawn il-flus, sibna jew noħra li xija huwa proċess komplikat wis, diffiċli u l-idea ovvjament mhijiex din hemm ħafna burokrazija involuta. Jew inkella hemm tant restrizzjonijiet illi l-NGOs li per eżempju jkunu jridu jkunu eh, jagħtu pariri jikkonsultaw mal migranti għalhekk huwa diffiċli li wieħed jagħmel distinzjoni dwar l-istatus legali għal xinti tagħti pariri lil dak kollha li jaslu imma l-fond japplika biss għal migranti legali. Jiġifieri inti l-ewwel trid tagħmel it-talba u huwa possibbli li wieħed jaħdem b'dan il-mod, ġifieri hemm ħafna problemi prattiċi anki relazzjoni bejn il-gvernijiet u s-soċjetà ċivili u l-fatt illi ħafna flus ma jiġux assorbiti jekk il-Kummissjoni jistax tistax tingħata rwol li tajt li iva F'dan il-moment aħna se naraw il-flus illi ma jkunux intnefqu u il-probabilità hija illi ma jintnefqux u mbagħad aħna niddeċidu aħna kif se jintnefqu dawn il-flus. Possibilitajiet bħal dawn. Issa ħandaħal il-Lora Corrado li hija Head of Unit f'TG Home għall-Immigrazzjoni u Integrazzjoni. Iva, grazzi ħafna u l tajba l-kulħadd. Iva, fuq il-finanzjament aħna dan għadni kemm il-darba, kemm il-darba diskutejnieh. fil-fond attwali tal-azil immigrazzjoni u integrazzjoni l-AMI il-bicċa l-kbira minnu tmur uh, fl-istati għant l-istati membri u ma jridu jimplementaw kif jiġri fil-BSF u fondi oħra imma diġa illum hemm prinċipju li obbliga l-istati membri biex jaħdmu mal-NGOs, mal-autoritajiet lokali u reġjonali, ma nafu illi bekk wieħed jista' jikseb riżultati aħjar. F'ċerti stati membri dan isir u jagħti riżultati aħjar milli f'pajjiżi oħrajn. Issa fl-MFF eh, li missa nasa ninkludu ħahna provajna u koll insaħħu l-appoċ li jista' jingħata lill awtoritajiet lokali u reġjonali mhux permezz ta' finanzjament dirett għaliex dan huwa pjuttost komplessu kontroversjali, imma nistgħu nifinanzjaw eh, perċentwali ola il-proġetti illi morru għand l-awtoritajiet lokali u reġjonali. Bħala kummissjoni għandna eh, rridu li nkunu nistgħu nindirizzaw finanzjament Eh, fil-fazi ta' programmazzjoni ġifiri natu ċertu ammont li l-istati membri fil-bidu imma mbagħad naraw il-bżonnijiet xikunu għalhekk jiena naħseb li proposta l-ġdida fl-MFF għal l-AMI il-ġdid fih elementi ġodda li mhux biss jisemplifikaw l-aċċess għal fondi ma jippruvaw jindirizzaw xuħut mill-problemi din issa edha fid-dejn il-kolleġislaturi naħseb li hemm lokal titjib u bħalissa dejn diskussjonijiet Imma mill-lum irrid ngħid illi parti relativament zaħira ta' dan il-font taqa taħt il-ġestjoni diretta tal-Komissjoni u aħna periodikament namlu sejħiet indirizzati lejn autoritajiet mhux governattivi għamilna għandna talba li għaddejja bħalissa tistgħu tarabu fuq il-website tagħna biex nappoġġaw uh, networks transnazzjonali ta' autoritajiet lokali u reġjonali dini waħda mill prioritajiet għaliex aħna wkoll irridu naħdmu biktar nappoġġaw aktar b'mod dirett flimkien mal-istati membri l gvernijiet nazzjonali, anki lill awtoritajiet lokali u reġjonali u organizzazzjonijiet non-governattivi. Ġifieri aħna nafu li hemm bżonn li naħdmu fuq livelli differenti mal-gvernijiet nazzjonali l-ewwel qabel kollox ovvjament, imma wkoll mal-awtoritajiet lokali u reġjonali u organizzazzjonijiet non governattivi. Fuq il-finanzjament irrid ngħid ukoll li għall istati membri x-xogħol li jsir bejn l-istati membri eh, tal-li reċiproku skambji ta' l-aħjar prassi għandna l-Local Integration Network fejn qed isir ħafna ta' li fuq aspetti differenti ta' integrazzjoni f'ħafna stati membri qegħdin naħdmu iktar mal-awtorit lokali u reġjonali fil-kontest tal-Aġenda Urbana fejn hemm sħubija speċifika dwar l-inklużjoni tal-migranti u rifuġati qegħdin inħolqu azzjonijiet speċifiċi pereżempju Akademja Urbani għal prattikanti lokali li organizzajnija din is-sena u s-sena d-dieħla wkoll għanna l-forum ukoll fejn aħna ddiskutejna fuq l-integrazzjoni ma' soċjetà ċivili kollha kemm Jiġifieri aħna qegħdin naħdmu fuq livelli differenti fuq l-integrazzjoni biex nejnu lill-istati membri għaliex hija responsabilità nazzjonali li titfass li responsabilità tal-istati membri li jfasslu din il-politika qed naħdmu mal atturi lokali, organizzazzjoni non governattivi u anke atturi ekonomiċi u soċjali tnedejn nazzjonijiet differenti fejn involvejna lil min ħaddem Irridu nħeġġuhom il-dawn biex żviluppaw l-aħjar prassi għall-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol u msħubija wkoll mal l-imsieħba ekonomiċi u soċjali dwar l-integrazzjoni ta' rifugġati fis-suq tax-xogħol. Ġifieri nidejna ħafna inizjattivi anke fuq livell Ewropew biex nappoġġaw il-gvernijiet nazzjonali ma nħeġġu li l-istati membri xi jaħdmu mal-aturi legali kollha fuq l-integrazzjoni, nafu li huwa diffiċli, nafu li dan jagħti riżultati aħjar f'ċerti stati membri milli foħrajn. Imma dan huwa ilan li naħdmu flimkien fin-netwerk ta' integrazzjoni fora oħra sabiex inħeġġu li l-istati membri jitalmu minn xulxin u eh, forsi u koll nispiraw ruħna minn ċerti prassi un servu ta' modell għal stati membri oħrajn. fin network ta' integrazzjoni, per eżempju, hemm ċerti stati membri li ma tantx għandhom esperjenza illi talbu illi jkun hemm żjarat organizzati fi stati membri oħrajn sabiex jitalmu minn għandhom. Din hija xi ħaġa li qegħdin nagħmlu b'mod attiv ħafna fuq il-migrazzjoni legali huwa veru li jeżisti dan il-paradoss fejn il-biċċa kbira tal-gvernijiet jamlu għata birruħom illi aħna li marnix nambuwom l-immigranti legali fil-waqt illi fl-istess ħin hemm ħafna nuqqas ta' ħaddiema fl-istati membri fil-Ġermanja, l-Awstrija, l-pajjiżi tal-Baltiku jekk tarsu lejn id-data u l-istħarriċ li jsir ma dawk li ħadmu dejjem isemmu illi irridu li kunem ħaddim migranti li jitħlu miżuri oħrajn illi jistaw jittieħdu minar ma, ma jonqsu jiġu minati drittijiet tal-ħaddima. Imma huwa ċar illi parti minn dil problema irridu insolvuha permezz tal-ħaddima migranti legali Kif jaf il-President hemm proposta għal ħaddima kwalifikati ħafna li eh, huwa diffiċli ħafna li naqblu uh, ma li, jintlaħaq bil bejn l-Istati Membri u l-Kunsill l-ħaddima bi kwalifiki u huma importanti ħafna għall-ekonomija u għall kompetitività tagħna. Naħseb li aħna bħala Kummissjoni se nkomplu nargumentaw eh, b'dan il-mod minkejja il-klima politika diffiċli. Aħna qegħdin issa fl-aħħar fażi tal-finalizzazzjoni tal-lakki eh, dwar l-immigrazzjoni, il-fitness check, eh, u se nippreżentaw riżultati ta' dan fix-xhur li ġejjin u mbagħad bekk inniedu dibattitu diskussjoni fuq il-futur tal-immigrazzjoni legali u immigrazzjoni għal finijiet tax xogħol fil-futur u importanti li d diskussjoni tinżamm eh, titkompla. Unafa, grazzi. Mr. Comchi from Unity, you want to take the floor? Um, yes, thank you very much. l onorevli Komċu, naħseb l-efficienza u l-impatt tal-fondi għall-integrazzjoni tal-migrazzjoni huwa hija sfida verament importanti ħafna drabi ikun hemm proġetti li huma verament tajbin fuq livell lokali jew inkella nazzjonali. Imma jiena għandi dubji dwar l-impatt li kollom dawn il-proġetti ninvestu ħafna żmien u enerġija għarfien espert fihom imma l-involviment tal-immigranti f'dawn l-organizzazzjonijiet huwa essenzjali jekk aħna rridu li dawn il-proġetti jirnexxu jekk aħna rridu li dawn il-fondi iħallu il-frott. l il frott hemm xi intenzjoni illi nikkooperaw ma' dawn l-organizzazzjonijiet u dawn l-immigranti naħseb iva, imma hemm diffikultà jiena naħseb illi hemm bżonn illi dawn l-organ dawn l-organizzazzjoni tal-migranti jisiru aktar professjonali sabiex ikun hemm aktar valur miżjud mill dak li jagħmlu huma mill-użu ta' dawn il-fondi u anke minn dawn il-proġetti. Ħafna drabi dawn l-organizzazzjonijiet laqas ikun jafu li jeżistu dawn il-fondi, dawn il-proġetti. Ħafna drabi l-awtoritajiet lokali jew l-imsieħba lokali ma jkollhomx kuntatt magħhom hemm nuqqas ta' komunikazzjoni u m'hemmx kooperazzjoni tajba ma' dawn l-organizzazzjonijiet. Punt ieħor fuq l-integrazzjoni tal-migranti fis-swieq tax-xogħol huwa veru illi m'hemmx tqabbil, m'hemmx hemm ħafna postijiet ta' xogħol illi huma disponibbli, hemm ħafna nies qiegħda imma it-qabbil tal-ħaddim mal-post mal, mal tax-xogħol li huwa tajjeb għalih mhux qed isir. Irridu naraw iva kif nintegraw l-immigranti fis-suq tax-xogħol u anke ir-rwol ta' imprenditur immigranti biex joħolqu impjiegi għal dawn l-immigranti. Jiena membru ta' organizzazzjoni ma' 15,000 imprenditur or um, migrant illi huma membri tal-organizzazzjoni tiegħi qegħdin joħolqu ħafna impjiegi. Imma kif dawk is-sitwazzjonijiet xorta m'hemmx kooperazzjoni mal-komunità ta' migranti fuq livell lokali sabiex jiġu żviluppati soluzzjonijiet għal dawn din il-problema. Hemm nuqqas ta' ideja ċari dwar kif jaħdmu dawn il-komunitajiet ta' migranti, in-nies ma jifmux eżattament dawn xjon osom x'għandhom bżonn u naħseb li dan huwa punt ieħor importanti għal futur aħna rridu nifmu illi għaddejjin minn fażi ta' tranzizzjoni il-rivoluzzjoni industrijali waslet fit-tmima issa qegħdin nibdew ir-rivoluzzjoni diġitali u l-ekonomija diġitali għandha mnejn toħloq iktar għat fost immigranti fl-Ewropa milli kellna qatt qabel aħna lesti li permezz tal politiki tagħna bil-odot li għandna biex inħejju lil dawn in-nies għal suq tax-xogħol ta' għada. Grazzi ħafna. Naħseb li fuq dan il-suġġett nistaw nkomplu niddiskutu. Grazzi ħafna għal dawk il-kontributi imma wisq nibża illi il-ħin qiegħed jafas u se jkollna nieqfu għaw. Jina nishti nirringrazzja l-membri kollha tal-IMF għal-kontributi tagħhom u anki għal-preżenza tagħkom illum u anki għal-membri illi baqgħu hawnhekk sal-aħħar. L-integrazzjoni hija verament importanti għal dan il-kumitat qed ninvolvu ruħna dejjem aktar ma nistawx nissottovalutaw kemm importanti l-involviment tagħna kemm fuq livell ta' budget, etc. Ġifiri, grazzi tal-li bqajtu għawnek sa l-axħar għal din id-diskussjoni tant importanti. Grazzi l-kollegi tal-IMF u nawguralkom għal ħidma ta'kom. Mela wasanna fit-tmim tal-laqa tal-lum u niltaqgħu il-ġimma d-dieħla.